Guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen. Lodwa Taiba, kollegi, natikom merħba al Daniel komitat Anna La Atalum. Għanna program interessanti ħafna din il-ġimgħa. għanna sensiela twila ta' votazzjoni għada. U dan għandu wassal biex nfakkarkom biex ġibu maħkom il-karta tal-votazzjoni ħalli tkunu tistgħu tifutaw għada. Illum ser nibdew bl-aġenda tal-lum. Hemm żewġ tibdiliet għal din l-aġenda tal-lum. Waħda minnhom hija l-numru 9 l-attivitajiet ta' stoa. Din ġiet posposta għal ta' taktar il-qoddim. U l-punti 19 u 20 fuq l-agenda fuq il-pharmacovigilance. Daw ħejġu posposti biftejm komuni mar rapporter. Hemm xi kummenti li tixtiequ tagħmlu fuq l-aġenda? Le? mela ġiet approvata bl-emendi li semmejt qabel. Għanna l-Europarl TV l-lum maħna. biex ikun jistaw jihdu filmati tal-Kumitat MV. Ma staċ intikom impressjoni ħażina, ħajkunem hemm Eh, aktar deputati hawn biex ikun jistgħu jidru fuq il-filmat għada. Il-punt li jmiss fuq l-agenda issa għanna il-lingwi kollha ħlif l-Estonjan u l-Litwan u għada. Musser ikonna l-Malti anqas il-Segretarju Ġenerali tal-Ġnus Maquda, Ban Ki-moon, staqsa Kunsil tal-Akademja fl-Olanda sabiex jagħmlu kontroll ta' xogħol tal-IPCC li għaddej bħalissa. Għalhekk nistgħu nagħtu merħba lil dan ix-xogħol u għanna nilqaw li entità xjentifika tit tagħmel dan ix-xogħol iktar milli entità tal-gvern il-miri klimatiċi ridu jkunu oġġettivi u neutrali u dan il-Kunsil tal-Akkademja tal-ġnus maquda u jista' jkun dik l-entità xjentifika li tipprovdi l-garanziji u tagħti fiduċa f'dawn il-miri tal-relatati mal-ambjent u l-klima. Il-Kummissjoni faslet komunikazzjoni fuq xjenza sostenibli, fuq l-ekonomija sostenibli, u dik hija xaġa li rridu nagħtu ħarsa lejha wkoll. Dan iwassani għat-tielet punt fuq l-aġenda. it-tielet punt dwar id-direttiva fuq dinjam. din id-direttiva għalli għal konsil sottometta pożizzjoni konġunta fl-ewwel ta' Marzu. Għalhekk nistgħu ngħaddu għat-tieni jissa u nista' ngħidilkom x'se tkun l-iskeda għal din id-direttiva. La bozz ta' rakkomandazzjoni minn Caroline Lucas ħat tiġi trattata fis-7 nhar 7 u 8 ta' April f'dan il-Kumitat. L-iskadenza ser tkun it-8 ta' April u għalhekk ma tantx għandna ħin hemmhekk. Il-votazzjoni se sseħħ nhar it-3 u 4 ta' Mejju fil-Kumitat u l-votazzjoni fil-plenarja ħatkun fl-Ulju. So, dan għim vevajt. Tajab wis, nistaw nimxu għal-raba punt fuq l-agenda li huwa l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal-raġun tal-Bahar Baltiku u r-rwol tal-makro raġuni fil-politika ta' koezjoni tal-ġejjeni. Għanna il-rapporter fuq dan is-suġġett li hija Anna Rosbach u hija ħad introduċi r-rapport tagħha għalina. Stuqil minn regjun. Sabawis mela il-Komitat ġeħi prezentanna dan il-dokument fuq l-istrateġija tal-Baltiku u jiena prezentajt hawnhekk dokument li jippermetta il-Komitat tagħna biex nifukaw fuq il-punti ambientali għax ovvjament fil-komitat reġima tantx taw kas dawn il-punti li għandhom xjaqsmu ma l-ambjent u miktar iffukaw fuq il-politika ta' koezjoni, ħaġa normali għax dik hija kompetenza tagħhom imma aħna irridu nħarsu lejn dimensjoni oħra xil-Baltiku mhuwiex biss il-bahar imma dak il-ħaġa li saqqat il-pajjiżi kollha ta' madwar dan il-bahar. Ġifri hawnhekk mhux qegħdin nitkellmu biss dwar l-ilma il-bahar. Għandna wkoll il-kwistjoni tal-ambjent din id-dimensjoni u jiena hawnhekk dan li qed nipproponi u illi naċċertaw illi per eżempju d-depositi ta' sustanzi perikolużi fil-Baltiku imqar insemmuhom dawn u pajjiżi oħra li għandhom x'jaqsmu bħal Belarusja u il russja insemmuhom għax huma wkoll għandhom x'jaqsmu huma responsabbli ta' dawn id depoziti Qegħdin nitolbu wkoll il-Kommissjoni li lill-Kunsill sabiex jistudju jistudjaw il- lati ambientali anke jekk għandu x'jaqsam mal-Nord Stream. Jina dal-waqt ukoll ħankun qed niltaqa' ma' dawk responsabbli minn Nord Stream u u ma għadhom mhumiex qegħdin iwieġbu mistoqsijiet li qegħdin jisserulhom. Jieħna hawnhekk qegħdin nitlobhom għal darba biex jgħadulna iktar fatti anke permezz pereżempju tal-email biex jgħadulna iktar informazzjoni li għandna bżonn. Idu nżommu f'moħħna dawn ir-reperkussjonijiet eh, għal reġjun Baltiku dan huwa suġġett pjuttost delikat mill-lat ambjentali. U jiena wisq naħseb li din hija biss il-bidu ta' politika li imbattiġu estiża wkoll għal oqsma oħra bħal mumma reġjuni oħra bħal mal-Baħar Iswed, eċetera. Jiena ħani għaf hawnhekk ħanżhom fil-qosor u lesta li wieġeb mistoqsijiet li għandkom. Grazzi ħafna lir-rapporter. Hemm xi kummenti li tixtiequ tagħmlu? Jiena stess għandi kumment jgħid il-President Il-Sinjura Rosba semmiet il-Nord Stream. Palma tafu kwalinkwa proġett fuq il-bahar huwa forma ta' attak fuq il-bahar. Iżda, lingwaġġ fil-paragrafu 4, fl-artiklu 4 li ħajkolla implikazzjonijiet għawin ħafna għall ambjent marittimu f'dak ir-reġun huwa kemm xejn lingwaġġ wiesa fih kuntest wiesa. Id-bassir diġa ġie mħares minn erba' stati, il-Finlandja, Svezja, naħseb il-Litwanja u l-Ġermanja. U għalhekk fir dawn l-effetti ħajkunu eh, skabrużi ħafna, dawn ġew kontrollati u ma mal- rekwiziti ambientali tagħna, għalhekk forsi nistgħu nirtiraw dawn il-kummenti. Ovvjament ħajkun hemm effetti fuq l-ambjent, iżda mhux mhumiex daqshekk kbar. Is-sur Gżeber nixtieq jitkellem. Grazzi. Ma nafx jekk għamilt dak il-kumment bħala membru ta' dan il-komitat jew bħala president ta' dan il-komitat. Iżda il-kummenti li għalet Sinjura Rosbach huma tajbin ħafna. Jien ukoll għandi xi dubi fir rigward Nord Stream u l-importanza ta' dan il-proġett għal dinja tal-kummerċ. Madana kollu jiena naħseb li għanda raġun li għamlet il-kwistjonijiet ambientali fuq l-qalba tar-rapport tagħha linja ġenerali naħseb li dan il-konċett kollu ta' makro reġuni irrit eh, jina ta' aktar importanza. Dan irridu nagħmlu, hemm ħafna dibattitu għaddej bħalissa fil-Kumitat Reġi li huwa l-Kumitat Mexxejn hawnhekk biex naraw jekk dan jistax ikun kunċett awlini u jinżamx bħala kunċett awlini fil-politika reġjonali. Naħseb li dan il-Kumitat irrid jagħti l-input tiegħu f'dan il-proċess kollu. Inti semmejt ukoll eżempju ieħor li nixtieq nitkellem dwaru l-istrateġija għar-raġun ta' ta' l-Alpini u rridu naraw li konna ċertu qafas ambientali, mbagħad naraw li dan din l-opinjoni nkun nistgħu nfassluha fiħdan dan il-qafas iktar mill-li nipruvaw nieħdu ċertu punti li huma applikabli għal reġun tal-Baħar Baltiku. Rridu nippruvaw li nibnu xi ħaġa aktar ġenerali. Jiena nħoss madanakollu li huwa approċċ tajjeb ħafna u għalhekk nixtieq nifraħ lir rapporter wa għax-xogħol siwi li għamlet. Sissa. Grazzi, Sinjura Ulfskog. Grazzi, President, ħanetkellem bl-Svedis. L-ewwel nett. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter għax-xogħol tagħha għal din l-opinjoni. Wasal iż-żmien issa biex il-Parlament l-Unjoni Ewropea jkollha strateġija komprensiva għal Baħar Baltiku u dan għandu jkun fih eh, elementi ambientali importanti. Fl-istess ħin dan ifisser l-isforzi kollha jridu jittieħdu sabiex din l-istrateġija titwettaq fil-prattika biex nimplementawha tas sew Ma nistgħux ikonna din l-istrateġija bħala klim firaħ biss Issa rridu nkomplu bil-fatti. U għalek inħoss li għandna problema kbira bl-istrateġija tal-Baħar Baltiku llum. Dan ifisser li l-implementazzjoni ta' dawn il-miżuri u dawn id-deċiżjonijiet ma ħadmux sissa. Ma naħsibx li kellna ħafna riżultati f'xogħlijiet f'dan l-aspett jiena nħoss li tkun utli għalina li nisħu propju dan il-punt fil-opinjoni stess rridu ngħidu li rridu nisħu l-importanza li tassew nimplementaw id-deċiżjonijiet li jittieħdu. Il-punt tatlu hawnhekk naħseb li huwa tajjeb ħafna fil-rigward l-istrateġija tal-Bahar Baltiku għanna ħafna direttivi tal-Unjoni Ewropea u programmi b'kontenut tajjeb ħafna li għandhom jerġgħu jiġu imħadna u l-istati membri diġà huma mexxija biex ikunu jistgħu jiffinanzjaw dawn il-proġetti biex dawn jitwettqu. Allora, x'nistgħu nagħmlu? Ħantikom xi eżempju. L-ewwel nett irridu li l-deċiżjoni direttiva qafas fuq l-ilma titwettaq fir rigward il-sustanzi perikolużi rridu nimxu skont regolamenti u direttivi li jeżistu bħalissa, iżda fl-istess ħin ukoll rridu nevitaw li jkun hemm prattiki tal-bidja ħżiena billi nevitaw li daw ikomplu għaddejjien, għax dawn waslu għal ħafna tneġġis fil-Baħar Baltiku sissa. Għalhekk forsi rridu naraw li naraw li naħdmu f'dan il-qasam tal-bidja biex ikun hemm aktar rabtiet sfiqa bejn il-politika tal-bidja u il-politika tal-iżvilupp reġjonali, mbagħad għandek il-politika tas-sajt ukoll. Iżda dawn kollha jridu jinġabru flimkien biex naraw li niksbu l-anijiet ambientali għal Bahar Baltiku. Ovvjament irridu naraw li konna kwoti għas-sajt li kunu fil-prattika, li kunu eh, rispettati skont il-konsulenza xjentifika li tenata. Imbat fi rigward ir-rekwiżiti u talbit għal bidja dawn irridu jkunu ċari biex bekk nkun nistgħu nħarsu il-Bahar Baltiku. Jiena nħoss li jkun tajjeb ħafna jekk nippruvaw nisħu dan il-punt aktar fiċ-ċar fil-opinjoni. Imbagħad għandna l-problema tal-fosfati fil-deterġenti. Dawn waslu biex ikun hemm l-eutrofikazzjoni fil-Baħar Baltiku, Svezja diġà għamlet proibizzjoni fuq dawn il-proġetti, Kenna diskussjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea fuq il-fosfati li għadha d-dejja, għalhekk inħoss li aktar importanti li dawn il-pajjiżi komplu jresqu projbizzjoni għal fosfati għaliex dan nifisser ħafna għal futur tal-Baħar Baltiku u naħseb li dan għanna semmuh fil-opinjoni. Fir rigward mbagħad l-impatt ambjentali tal-pipeline tal-gas ta' Nord Stream, jiena sodisfatta ħafna li r-rapporter tkellem propju fuq dan is-suġġett. Jiena nħoss li hija diffiċli ħafna li l-morru l-lin mill-impatt ambientali ta' dan il-proġett enormi. iżda nixtieq li tkun ċara fit-test ukoll li n-Nord Stream għandha responsabiltajiet marbuta magħha biex tiżgura li nivitaw eh, ħsara ambjentali. Konna mweda li jkun hemm responsabilità f'dan il-proġett iżda għandu jiġi misħu ukoll. Il-kumpanija titħallas għal miżuri ta' ħarsin tal-ambjent u dawn huma meħtieġa wkoll ma nistawx ninjoraw dawn l-aspetti li huma importanti għal pajjiżi tal-Baħar Baltiku. Dawn kienu parti mill-negozjati anki rigward l-approvazzjoni ta' dan il-proġett minn dawn il-pajjiżi li ħajkun affettwati minn dan il-proġett. Iżda rridu nisħu dan fit-test ukoll. Nħoss li jkun importanti ħafna l-Baħar Baltiku u għal-ġejjeni ta' dan ir-raġun li nkunu nistgħu nresqu dawn il-kwistjonijiet u l-enin fil-uċċata ta' teħid ta' deċiżjonijiet biex ikunu prioritajiet fil-teħid ta' deċiżjonijiet tal-gvernijiet biex bekk nkun nistgħu nagħmlu pressjoni u niżguraw li d-deċiżjonijiet li jittieħdu li jew li ħaddieħdu fil-ġejjieni jsiru tassew eh, realtà. Rridu nirfinaw it-testi li għandna għal-bidja, għas-sajt, għal-projbizzjonijiet fuq l-użu tal-fosfati, għal Nord Stream l-accountability u anki l-accountability tal-gvernijiet u koll. Dan il-messaċ irridu waslu. Grazzi l-rapporter ħan naslu bl-emendi tagħna u l-żidiet għat test u ħanajdu xi ħaġa wkoll dwar l-20 miljun euro li huma issa disponibbli għal stati membri li mhux parti mill-Unjoni Ewropea. Laħi ħajkunu affettwati minn din is-sitwazzjoni rridu nizguraw li din ċifra tintuża u tintuża b'mod xira. Ja, vielen Dank für diese Hinweise. Grazie ħafna. Tal-li ġbittinna l-attenzjoni għall-aspetti oħrajn, Vittorio Prodi. Grazie, Presidente. Grazie. Naħseb li huwa importanti li l għannet pal-għet mill-makro reġjoni li tiedu konsiderazzjoni, nirrezzaw li dan huwa importanti partikolarment anka għal fatt li nistgħu ninvolvu l-Federazzjoni Russa għal daqstant hija politika eh, fost il ġirin tista' tkun importanti ħafna sabiex insaħħu relazzjoni mar-Russja dan ukoll fih dan id-definizzjoni ta' makro reġuni. Mill-perspettiva ambientali l-Baħar Baltiku huwa karatterizzat minn uh, ilma illi ma tantx inbidel ta' sikwiet u hija xaġa importanti ħafna mill-lat ambjentali dan jagħmel il-Baħar Baltiku wieħed vulnerabbli ħafna u għal daqstant ifisser li rridu nieħdu prekawzjonijiet qawwija ħafna. Mod partikolari dawn il-miżuri għandhom xaqsmu kol mal-xmajjar illi jitfaw l tagħhom fil-Baħar Baltiku għal daqstant ir-regolamentazzjoni ta' dan għandu jestendi ruħu kol għal pajizi kolla illi huma li nsejbu f'dawn il-xmajjar fihom. Huwa importanti mill-lat ambientali li l-makro reġuni ikkunu kapaċi wkoll jistabilixxu rapporti speċifiċi ma' makro reġuni oħrajn li għandhom konfini magħhom. Dan ovvjament jidħol ukoll fuq kwistjonijiet li għandhom xaqsmu mal-agrikoltura u li jista' jħalli effett fuq l-ilmijiet. mijiet illi jisibu ruħom fil-Bahar Baltiku, speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam il-filtrazzjoni. Dawn huma punti importanti ħafna il-makro reġuni għaliex jistaw ikunu mod effettiv ħafna sabiex nidġildu problemi li huma komplessi ħafna. U għawn, bla dubju, għanna insegwu dan mill-qrib. Grazzi. Grazzi.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 kimiki li jkunu mormija fil-qieħ tal-Bahar Baltiku dan seħ wara t-tieni gwerra dinjija. L-istimi huma differenti ħafna iżda arma kimika bħal din tista' tkun eh, perikoluża ħafna din ġejja mit-tieni gwerra dinjija u din hija ta' periklu sostanzjali għal-ġejjini il-problema tista' ssir aktar realistika fil-snin li ġejjin iżda sissa nista' nfasslu data nistaw nistgħu niksbu ċertu informazzjoni mill-Federazzjoni Russa. Immaġinaw x'diżastru tista' tkun kieku dawn il-kimiki kollha jitnixxu mill-Bahar Baltiku. Hemm każijiet ta' sajjeda li nħarqu minn dawn il-komposti kimiċi. Ma nistawx ninjoraw il-problema u għalhekk il-punt tatlu għandu jkun l-aċċess għall-informazzjoni u anki għall-arkivi militari biex nkun nistaw nistemaw il-perikli u s-sogri. Hija problema li ninjoraw dan il-punt propju f'dan il-rapport fil-Unjoni Ewropea. Grazzi. Iva u għamennu hemm ħafna sustanzi tossiċi ġejjin minn żmien il-gwerra u aħna konxi ta' dawn il-perikli. Jiet il-President, ħadd iktar ma jixtieq il-kelma mela ngħaddu għall-Kummissjoni issa. Mbagħad nerġgħu lura għar-rapporter biex tikkonkludi. Kummissjoni. Sur Linton. Uh, thank you very much for Grazie ħafna għal din id-diskussjoni tajba ħafna u anki għall-input li naħseb kien tajb ħafna f'dan id-diskussjoni minn dan il-membri kollha ta' dan il-kumitat. Minn ħadha l-kummissjoni aħna nħossu li hija importanti ħafna li mhux biss il-kumitat Reġi iżda anke l-kumitat Envi ikomplu jiddiskutu din l-istrateġija tal-makroreġuni u partikolarment l-istrateġija tal-Reġun tal-Bahar Baltiku. Aħna nidependu fuq input tajjeb u anke fuq il-pressjoni politika li titkompla. ma għalet membru tal-Svezja, din hija importanti li nżommuha fuq l-aġenda politika nżommuha bħala priorità biex bekk nkunu nistgħu naslu għall-implementazzjoni ta' suċċess. Biex dan iseħħer dun diskutu fuq livell politiku dawn il-problemi u naħseb li intom qed tagħmlu kontribuzzi ħafna f'dan ir-rigward. Inħarsu l-qudiem biex nieħdu biex nirċivu l-verżjoni ħarija u nkunu nistgħu nikkorporawha eh, kemm jista' jkun tajjeb fil-xogħol kontinwu ta' din l-istrateġija din l-istrateġija mhuwiex dokument fiss iżda ħajkompli jkun aġġornat u imtejjeb minn input bħal dan. U għalhekk aħna grati ħafna x-xogħol siwi li għamiltu. Nħarsu l-qudiem biex nikkooperaw magħkom aktar fil-ġejjieni. Grazzi. Grazzi. Naddi sal-kelma l-Sinjura Rosba. Grazzi ħafna jena kont interessata ħafna fuq il-proposti li saru fuq il-sajt, fuq il-bombi, il-kimiċi, l-armi li hemm anki ehm, mit-tini gwerra dinija u anki l-fosfati. Jina xtaqt niklu dan kollox imma dinija biss opinjoni tiegħi ma tistax tkun daqshekk Eh, komprensiva, pero grazzi ħafna da dawn il-proposti kollha tant interessanti u ħanar nistax ninkludi xi wħud. Ovvjament opinjoni ma tistax ikun itwal minn dik li tiġa ġiet ippreżentat oriġinarjament, però nirringrazzja lil kull min tkellem kienu tassew proposti interessanti ħafna li ta' min jikkonsidrom mod partikolari relazzjonijiet mar-Russja u l-Belarus. Jina rajt kif fil-fat dawn il-pajizi mux għazu kollom impjanti ta' purifikazzjoni qabel ma l-iskart jgħaddi għal baħar dana kollox, ġifir l-iskart agrikolu, industrijali, domestiku, kollu jispiċċa jintrama fil-baħar Baltiku, ġifiri ovvjament li ħajoħol u problemi dawn. Dana huwa punt importanti ħafna li dun indirizzaw, u għaw kollegi u koll jishtiqu l-insemmu koll id-Danubju zoni oħra marittimi. Aħna ħan ninkorporaw dan kollu b'tal-immu mod illi ndaħlu għan fl-emendi. Ma nafx jekk forsi nistgħux nibdlu forsi l-iskadenza b'xi ġranet, ma nafx hekk possibbli, forsi nistgħu nsaqsu s-sekretarjat. Osbaħ u dan da tat Grazzi ħafna għall-xogħol tiegħek fuq dan il-punt. Iva l-iskadenza għall-emendija għada fl-ofsenar dispjaċini, iżda rridu nħu din l-iskadenza biex bekk nkun nistgħu nivutaw fil-ħin. Nkunu nistgħu nippermettu li din l-opinjoni tittieħed mill-Kumitat tal-Affarijiet Reġjonali, mbagħad nivutaw nhar 8 jew 7 ta' April. Dan wasalna l-punt li jmiss fuq l-aġenda, l-punt 5 li hija mistoqsija orali minn Chris Davis fuq l-implementazzjoni tad-direttiva fuq il-vetturi li jkunu waslu lejn l-aħħar użu tagħhom mill-perjodu tal-2005-2008. Grazzi, President. Bħala introduzzjoni ħanistaqsi l-mistoqsija li hija fuq l-agenda fuq il-punt 6 u nistenna tweġiba minnaħa tal-Kummissjoni mbagħad nagħmel supplementarja. Iva mela l-kol tistgħu taqraw il-domanda li tinsaf il-karti qoddimkom u l-Kummissjoni tista' twieġeb. Sur Kerker. Nein? Mill-Digi Ambient. U Mela Signora Blanco. Signora Blanco mill-Digi Ambient. Il-mistoqsija tal-membru onorevoli hija jekk il-Kummissjoni tistax ta' testima tal-implementazzjoni ta' din id-direttiva u x'inhuma l-passi li aħna rridu li jitwetqu biex nwaslu għat-titjib ta' din il-prestazzjoni. Nixtieq nibda billi ngħid li hija waħda mill-prijoritajiet tal-Kummissjoni li diġa' għal il-Komissarju Potocnik u koll biex intejbu l-implementazzjoni u dħul fis seħ tal-leġizlazzjoni. Din id-direttiva eh, hija għażla minn ħatana hija rwol tal-istrument legali li nkonna ċertu prinċipji u dan stess għal diskrezzjoni tal-istati membri biex jaraw kif ħajilħu il-miri il miri li jkunu nfasla dawn id-direttivi. Waħda mill-sfidi tal-Kummissjoni li tkompli tara l-implementazzjoni ta' din id-direttiva hemm ħafna aspetti li huma involuti fl-implementazzjoni ta' din id-direttiva u hawn hija diffikultà mill-Ministeru tat-Trasport, tal-Ambjent, l-awtoritajiet reġjonali li jkunu involuti u l-kontrolli tal-faċilitajiet ta' kontroll dawn kollha huma involuti u għandhom Eh, u l-implementazzjoni. U għalhekk l-implementazzjoni kienet waħda diffiċli, rridu ngħidu, u minkejja li kien hemm xi titjib madwar l-Unjoni Ewropea li l-valwazzjoni tagħna tal-Kummissjoni hija li din id-direttiva għada ma laħqitx il-milja tal-potenzjal tagħhom u anki il-benefiċċji ambjentali u ekonomiċi sissa. Fil-fatt, l-esportazzjoni tal-, -tal Eh, vetturi second hand li jkunu waslu lej l-aħħar ta' l-użu tagħhom fl-Unjoni Ewropea huma biss eżempju ta' dak li jista' jsejjaħ bħala implementazzjoni ħażina u nfurzar eh, ħażin ta' din il-leġiżlazzjoni. Dan iwassal għal telf ta' opportunitajiet ambjentali u ekonomiċi. Palma tafu l-Kummissjoni adottat novembru li ta' sena li għaddit rapport fuq l-implementazzjoni ta' direttiva għas snin 2005 sa 2008 u f'dan rapport tistaw taraw bosta stqarrijiet tal-Kummissjoni kwota tlieta minnhom fuq il-paġna numru wieħed diġà tistgħu taqraw li r-rapport ma kienx sodisfaċenti jew inkella fuq il-paġna tnejn il-kwalità tar-rapport tal-metodoloġiji eh, għandhom xi ċifri li għajmunna ċertu dubi u l-aħħar kwistjoni fuq il-paġna 6 l-implementazzjoni ta' direttiva fuq l-istampa ġenerali iktar mill-li titjib. U għalek nishti inżid li dan ma jfissirx li l-Kummissjoni sissa ma ħadġ l-inizjattiva biex ittejjeb din is-sitwazzjoni. L-ewwel nett il-Kummissjoni ħadet il-passi meħtieġa biex kunem hemm implementazzjoni u trasposizzjoni tad direttiva U f'dan l-aspett nista' ngħidilkom li l-Kummissjoni ħadet azzjoni legali wara l-analiżi tal-konformità. Il-Kummissjoni fetħet 14 il-każ ta' ksur ta' non-konformità qudiem il-qorti tal ġustizzji u każ partikolari fuq il non konformità u din hija għalhekk is-sitwazzjoni fuq il-qasam legali iżda l-lin minn qasam legali ħanajdilkom xazzjonijiet ta' gwida ħadar il-Kummissjoni biex ittejjeb ir-rapport tal-implementazzjoni tad-direttiva. Żewġ miri ta' din id-direttiva l-ewwel hija l-prevenzjoni tal-ħala l-użu mill-ġdid il-riċiklaġġ u forom oħra ta' rkupru F'dan l-aspett aħna din nħarsu lejn il-laqa tal-istati membri biex ikun jistgħu jaħqu il-miri. Id-direttiva teħtieġ li huma jibatu l-informazzjoni billi jibatu jimlow il-kwestjonarju lill-Kommissjoni biex jibatuh lill-Kommissjoni. Dan seħ f'Ġunju tal-2008 għad-dejta tal-2006 u dak li stajna naraw f'dan ir-rapport hija li 13 il-stat membru fallow milli jħu il-miri tagħhom għal 2006. Fit-tieni rapport marbut ma l-2007 stajna naraw ċertu titjib, prestazzjoni aħjar u fir-rapport u f'din is-sena l-Ġunju 2010 rridu naraw id-data marbuta mas-sena 2008 issa. Għalhekk hemm ċertu titjib iżda dan it-titjib għadu mhux imwettaq veloċità raġonevoli biex ngħidu hekk. Fil-fatt staqsejn l-istati membri biex ituna spiegazzjoni għal din eh, dawn ir-riżultati u aħna din nalizzaw eh, ċertu twiġibiet. Fit-twiġibiet nixtieq ngħid li r-reġunijiet li tresqu mill-istati membri huma l-aktar fuq dowmin biex l-operaturi ekonomiċi jkunu responsabli għal eh, vetturi tal-istati membri u għal spare parts tagħhom. Irridu naraw li dawk li jiġbru dawn il-vetturi l-polozza l-assikurazzjoni, l-partijiet kollha involuti jkunu mħarsa f'din id-direttiva. Raġunijiet oħra mresqa mill-istati membri kienu li ma kienx hemm numru sodisfaċenti ta' faċilitajiet ta' l-iskrafjar kienem ċertu ebil eh, mill-istati membri fit tweġibiet li taw u għalek fir rigward l-implementazzjoni da kollu li kelli xenajt. Fir rigward il-diskrepanzi li kienem fl-evaluazzjoni ta' dawn ir-rapporti nazzjonali, aħna ħriġna bil-konklużjoni li l-miri mumiex eh, ħżina għall-aħħar u għalhekk il-falliment tal-implementazzjoni sħiħa ta' din id-direttiva Waħda mill oriżni ta' din il-falliment nistgħu norbtu mal fatt li sissa l-istati membri qegħdin jużaw metodoloġiji differenti biex ikunu jistgħu ikunu konformi mal-miri ta' din id-direttiva. Għalhekk biex inkunu nistgħu nitrattaw din id-diffikultà u nistabilixxu ftehim mal-istati membri biex ikun hemm metodoloġija komuni għal dawn il-miri, il-Kummissjoni waqfet grupp ta' ħidma għall-armonizzazzjoni tal-metodoloġiji ta' kalkoli u qed ħejju wkoll eh, linji gwida komuni. U importanti li dan il-grupp ta' ħidma mwaqqaf mill-Kummissjoni fih mhux biss il-Kummissjoni u l-Istati membri iżda wkoll rappreżentanti tal-industrija li jkunu qegħdin f'dan il-grupp ta' ħidma. Dan huwa importanti ħafna għaliex dawn huma responsabbli għal riċiklaġġ ta' dawn il-vetturi li jkunu waslu fl-aħħar tal-użu tagħhom fl-Istati membri. Punt ieħor marbut mal-implementazzjoni hija sistemi ta' ġestjoni mod ġenerali li jkunu stabiliti u jkunu tikoperaw fl-Istati membri. F'Diċembru sena li għaddiet il-Kummissjoni batet kwestjonarju l istati membri kollha biex tagħmel inkjesta fuq l-elementi ġenerali ta' sistemi ta' ġestjoni ta' dawn il-vetturi. Per eżempju, il-livell ta' responsabilità il-numru ta' vetturi li jkunu prodotti, l-esportazzjoni, l-importazzjoni, eccetera. Fil-kumitat li għanna ma' l-istati membri, aħna għet n-diskutu il-problemi tal-esportazzjoni ta' vetturi ta' kintend ma' l-esperti. Aħna stidna, stidejna l-stati membri biex ituna n-numri ċifri ta' dawn il-vetturi fuq livell volontarju u aħna qegħdin nagħmlu l-almutana biex dan din informazzjoni nirċevuha biex bekk nkun nistgħu nagħmlu analiżi ulterjuri. F'dak li għandu x'jaqsam x'nistgħu nagħmlu aktar fil-ġejjieni jien diġà għattilkom il-miżuri li ħadna sissa u naħseb li miżura partikolari li nistgħu niddiskutu fl-imkien mal-istati membri u l-industrija tal-karozzi hija l-interess u l-konvenjenza li jkun hemm emenda tal-kwestjonarju tad-direttiva għal rapporti ta' implementazzjoni minn ta' dawn it-tlet snin biex ikun hemm aktar enfasi. Din għetin nikkonsidrawha bħalissa. Attività oħra li qed inqisu bħalissa u għedin diskutu dan fil-grupp ta' ħidma flimkien mal-Istati Membri huwa jekk għandniex bżonn u jekk hux konvenjenti li nintroduċu modifiki għal rapportaġġ annwali. Kas li l-linji gwida li nkunu ħan produċu ma jkunux biżejjed. U fil-fatt, fl-aħħar nixtieq ninformakom li l-Kummissjoni qiegħda tikkonsidra li mhux biss għal din il leġizlazzjoni tal-iskrapjar iżda għal l-leġizlazzjoni kollha marbuta ma' dan is-settur ikun hemm għażliet ta' monitoraġġ inkluż l-ispezzjonijiet ta' dawn il-vetturi. Aħna għamilna studji li juru il-potenzjal għal benefiċċji ekonomiċi u ambjentali ulterjuri jekk ikun hemm ispezzjonijiet u appoġġ offruti. U għalhekk aħna tinkomplu l-analiżi tagħna u sakemm nkomplu nirċivu aktar informazzjoni jekk nirċivuha aħna lesti li naqsmuha magħkom. Il-Kummissjoni mhix sodisfatta rigward l-implementazzjoni ta' din id-direttiva, hemm numru ta' azzjonijiet li qegħdin jittieħdu bħalissa fl-imkien mal-Istati membri u l-industrija tal-karozzi, iżda aħna miftuħa ħafna l-suġġerimenti tagħkom u biex nieħdmu naħdmu rib magħkom biex il-bidla waslu malar kemm jista' jkun aktar milli rajna f'dawn l-aħħar snin. Grazzi. Thank you, Director Blanco. Grazzi, Direttor Blanco. Chris Davis issa. Grazzi. Għaddewa xar snin minn meta direttiva fuq il-vetturi salit liġi, u da sant wasal iż-żmien neżaminaw is-sitwazzjoni. Mibrir nasib ma jafux li figura jata 25 sa 30 miljon eh, karozza skrapjata fis-sena, iġveri ammort enormi ta' skart fl-Ewropa u l-leġizlazzjoni jenfasla sabiex nizguraw illi minn l-affarijiet li jnitsu jitneħam mill-karozzi u jiġu trattati kif suppost u meta karozza tiġi mormija jkun hemm miri sabiex niksbu il-rizultat massimu nintama li dan jinkoraġġix il-man l-industria ta' manifattura sabiex eh, jiproduċu ma' karozzi li jistaw jiġu riċiklati. Ringrazzja l-Kommissjoni għal eh, evalwazzjoni onesta ħafna ta' fiex wasalna jiena kont konxju anka f'diskussjoniet li kena mal-Kommissjoni ma' persuni fir-Renju dwar dan l-ewwel nett il-Kommissjoni tħares lejn il-kemm qed jiġu għal-miri fuq reċiklaġġ. L-affarijiet varja minn stat membru għal ieħor ħodt riżultati ma' pożittivi, però kollox jiddependi fuq informazzjoni preċiża ta' karozzi li risqin għal tmim il-żmien ta' użu tagħhom. Jekk inħass li Renjunit jiena fiduċjuż ilek tibseb informazzjoni sa massimo ta' 50% tal-istat reali. L-analiza komissjoni għal daqstat hija difettuża għaliex l-informazzjoni mhijiex tant preċiża. Issa, għalfejn jiġri dan l-ewwel nett naħseb li hemm nuqqas tarida politika sabiex nimplementaw eh, liġijiet fi stati membri. Dan rifless mill-pass li fi stati membri f'pajjiżi bħal l-Svezja u l-Olanda, manka d-Danimarka, l-affarijiet miexin kif suppost, però mhux fil-maġġoranza ta' stati membri. Għalfejn l-ek il-Kommissjoni ma poġġiex iktar ta' spess il- fuq l-agenda tal-Komitat tal-Ambjent punti bħal dawn. Għaliex ma nipuntawx subajna lej ministri u najdu dal-pajis qed jagħmlu tom le. Sabiex dal-ministri mbagħad imorrura fil-pajjiżhom u eh, jikkastigaw il-minu il-minu ħati u eh, jekk joġobkom aħsbu fuq mod kif niproċedu, ħadd ma jrid ikun omiljat speċjalment qudiem il-kollegi tiegħu. Forsi wasal iż-żmien ukoll u din opportunità jibsa sabiex inqajmu l-appoġġ politiku li hemm bżonn. fir jider Unit jidher li hemm problema partikolari li forsi jappreżenti fis-seti membri oħrajn ukoll. Aħna għandna organizzazzjoni ta' reġistrazzjoni l-Aġenzija Drivers and Licensing Agency fi Swansea li jafu għal-kollegi tiegħi taħdem skont dak li jixtieq il-Parlament tar-Renju Unit jaħżen informazzjoni u mandom lebda interessa biex jizguraw li direttiva tiġi implementata kif suppost. Mux qed ikun hemm istruzzjoni politiċi sabiex dan isir. U qed nippruvaw niksbu risposti minn għandhom. Ej organizzazzjoni burokratika ħafna, l-iktar waħda burokratika l-qatrajt fir Unit. Ma dana kollu din zgur ħaġa li jaqblu maħanka kalkul għitjem il-Renjunit, pero l-ikbar nuqqas jider li għadan fil-Renjunit fil-leġizlazzjoni meta vettura telħaq tmiema u tiġi direġistrata joħroġ ċertifikat ta' distruzzjoni illi juri illi il-proċess eh, isir kif suppost, pero fil-Renju Unit għanna nuqas. Tista' tajt li inti ħatarmi il-vettura, tista' timla kaxxa fil-formula, u tajt li ħanarmi il-vettura jien u għal daqstant mġa fej toħroġ ċertifikat ta' distruzzjoni. Però fl-istess ħin il-vettura ma tiġiġ direġistrata. Din namlu għalmijiet u għaluf ta' vetturi kull sena li ma tiġiġ direġistrata imma tintra ma' xorta. Huwa ċirko vezzjus ma, tistax issib tarfu. Imma dalu li qed jiġri uħut mill-vetturi qed jispiċċaw fil-vant tal-Ewropa U għallura minnu responsabli għalijom dal-kas, għot minnu met jintużaw fit-toroq mill-kriminali, xaġa ċara, u ħafna minnom għet jintermew. Imma mux għet iġu di reġistrati u għamba possibli l-ek il-Kommissjoni kolla informazzjoni preċiza. Li kikku jina l-ek il-Kommissjoni u najdela sabiex taw proċeduri ta' ksur kontra pajizi, Umbat jiġu l-ura, għawnek u jgħidulkom memxej fil-direttiva illi tiddefinixxi id-di reġistrazzjoni. U bekk mhux qed niksu regoli u xekk. Għal darba oħra ek nuqqas rita politika. Xi ħaġa li nistgħu niblu iva ma ma nafx forsi kommissjoni jekk sabiex insewu situazzjoni fil-Renju Unitu pajjiżi oħrajn jew hemm bżonn terġgħu tfasslu l-liġi minn ġdid jew toħorġu tip ta' linji gwida sabiex eh, nirranġaw is-sitwazzjoni. Ma nafx għajdu li intom x'nistgħu nagħmlu. Vittorio Puri. Grazie Presidente. Grazie, Sor President. Grazie lil kollegi tal-vissu anka grazie l-Kommissjoni. Naħseb tajjeb namlu valutazzjoni mill-ġdid, rikast, dwar skart ta' apparat elettroniku. Dan iktar qed isir qisu l-kupru ta' riżorsi aktar milli sempliċement problema ambientali. Għal daqstant, naħseb li hawnhekk hemżon nerġaw nfasslu mill-ġdid direttiva. Tista' tkun ħaġa importanti li tinkludi wkoll involviment responsabilizzazzjoni iktar diretta mill-industrija li tproduċi l-karozzi wkoll. Ukoll jekk nirriflettu dwar il ta' żejda li hemm fil-industrija tal-karozzi, għal ċasam produzzjoni tal-karozzi, naħseb li dawn l-istabilimenti jistaw jiddedikaw ruħom aktar għal zmantellar zarmar tal-karozzi li kun aktar aqli sabiex ikunem irkupru aktar aqli kem tal-spare parts imma wkoll tal-materjal. Għal daqstant naħseb illi għanna bizzejiet informazzjoni sabiex naħsbu fuq eh, tfassil miġri ta' direttiva. Grazzi. Danke, ach ich möchte mich bei der Kommission bedanken für die. Grazie ħafna. Jena u kol grat li rappresentat tal-Kommissjoni tar risposti ċari l-tat. Jena konxju tal-problemi prattiċi li għanna qoddimna dwar l-applikazzjoni ta' din id-direttiva. Bdejna b'intenzjonijiet tajbin, ma dana kollu tfaċċaw numru ta' problemi li għandhom xaqsmu ma l-implementazzjoni u se tkun sfida li jina l-kol illi noħorġu bxaħġa illi fil-fat fil-prattika taħdem. Aħna konna qed nikkonsidraw kif dan jista' jisir mill-ġdid u qed nisimgħu ħafna individwi jitkellmu fuq kif dan kollu ħajħdem fil-prattika. Jiena ħana pella lill-Kummissjoni sabiex terġa' taħseb mill-ġdid it-tfassil ta' direttiva għaliex il-risposti tal-Kommissjoni juru b'moċċar illi għatem numru ta' problemi anka jekk hemm linji gwida huwa kemm xejn sorprendenti li direttiva tal-2000 taħdem tant ħażin bħala liġi Aħna għanna namlu da kollu li nistaw sabiex ninvolvu il-manifattura Ewropea u anka n-tejbu l-prassi ħafna mill-ilmenti u ma fil-fat ġustifikati. Jena nistaqsi li rappresentanti tal-Kommissjoni sabiex tajdinna xinu f'moħħ il-Kommissjoni palissa xet jikkonsidraw, et jikkonsidraw jamlu l-użu tar rizorsi għad dispożizzjoni tagħna u jistaw dawn ikunu ċerti illi dawn il-vetturi ma jaqdux u jintremew kif ġiġi? Se jkunem proċeduri serji illi jisiru b'mod sensibli kemm ekoloġikament kif ukoll ekonomikament, ovvjament l-Istati membri ma jidrux il qed jipprovdu informazzjoni preċiża jew nkella m'hawnx biżejjed informazzjoni u ma nafx fil-fatt fil-prattika x'nistgħu nagħmlu dwar dan. Huwa żbaljat li tiddependi fuq l-Istati Membri għaliex l-Istati Membri ma jidrux li huma preparati li jagħmlu aktar milli dak minn dak li qed jagħmlu fil-preżent fil-fatt. Dziękuję bardzo przede wszystkim koledze Davisowi, ponieważ... Grazie ħafna. Xtaqt nirringrazzja l sur Davis l ewwelnet tal-ix problema li qed niddiskutu llum mhijiex problema ġdida, Mijiex kwistjoni illi bdejna niddiskutu issa. Mill-li nista' nifhem għandna bżonn informazzjoni dwar l-implementazzjoni tad-direttiva anka l period 2005-2008, ninsabu s-saf l 2010 għal daqstant nistaw niprovaw nanalizzaw naraw din id-direttiva salima f'pont ġiet implementata, naraw fejn hemm problemi u milli smajna mill-Kommissjoni jidher li hemm problemi bl-implementazzjoni tad direttiva fl-Istati membri. Id-direttur għal li nofs l-istati membri ma implementawx il-liġi kif suppost. Għal daqstant, naħseb li għanna bżon xi tip ta' disċiplina dawk il-pajjiżi li ma implementawx id-direttiva bissiħ għandhom jiġu disċiplinati. U jiddispieċini nisma li din id-direttiva u l-implementazzjoni tagħha qed tiġi posposta minħabba nuqqas ta' rieda mill-Istati membri. Jaxħaġa ħaġa għandha x'taqsam ukoll mal-ekonomija. U ma nsax nimmaġina li jem suġġetti ma jgħidux kun voluti fis settur ekonomiku, forsi jem fatturi oħrajn illi qed jaffetwaw is-sitwazzjoni. Forsi dunna nażaminaw ukoll id-direttiva minn din perspettiva sabiex nagħmluha possibbli illi nistabilixxu postijiet fejn ikun hemm servizz għal vetturi il waslu fit-tmiemhom. Jiena nappoġġa l-kollega Davis nixtieq ukoll informazzjoni dwar fejn huma l-problemi u kif nistgħu nindirizzawhom. Għaliex fil-pajjiżi tagħna nistgħu nagħmlu appelli lill gvernijiet u kol noħolqu pressjoni fuq il-gvern jekk id-direttiva ma tiġix implementata kif suppost. Meta jiena kont deputat fil-Parlament Nazzjonali fil-Polonja wkoll ipparteċipajt fl-implementazzjoni ta' din id-direttiva. U aħna konna ċerti li kollox jimxi ħarir. Ma dan ukoll jekk nisimgħu mill-Kummissjoni li hemm stati membri fejn id-direttiva ma ġietx implementata kif suppost, xtaqt nistaqsi fuq liema stati membri qed nitkellmu għaliex bekk nkun nistgħu nittrasferixxu din l-informazzjoni fuq livell nazzjonali. Jekk m'hawnx iktar kommenti, nista nerġa' nagħti l-kelma lill-Kummissjoni. Direttur Blanco jekk jogħġbok. Grazzi ħafna. Sur President, smajt b'attenzjoni dak li kellhom jgħidu l-onorevoli membri b'risposta għal kummenti tiegħi. Nirringrazzjom tal-kommenti tagħhom fuq ir-rapport tiegħi. Il-Kommissjoni kienet qed taħdem mod intensiv mal-Istati membri anke mal-industrija tal-karozzi sabiex intejbu l-implementazzjoni ta' din id-direttiva. U veru s-sitwazzjoni għadha mhijiex sodisfaċenti għal kollox, ma dan ukollu xtaqt fuq il-fatt li s-sitwazzjoni tiebet bil-mod imma tiebet matul is-snin. Għażilna dal-mod ta' kooperazzjoni sabiex intejbu l-implementazzjoni tal-direttiva u kan ħarġu b'linji gwida u kifat fl-ewwel interventi għaj wasanna sabiex niproduċu dokumenti linji gwida li ġala darba jiġu approvati mill konsilu Komissjoni, mill konsilu Parlament għax xankadija taħt kodeċiżjoni bat tkun utli ħafna nasbu aħna. Per eżempju, qed nippreparaw punt fuq il-skart mill-vetturi, jekk dawn il-regli diġa approvati, dan ifisser l-esportazzjoni ta' skart eh, tal-karozzi jaqgħu anka fil-kategorija ta' shipment of waste bekk ikunu suġġetti l-istess ispezzjoni bħal kull tip ta' kategorija oħra ta' skart. Dawn huma passi pożittivi għal daqstant. Li qed nisma' mill-interventi varju illi b'xi mod rridu nieħdu azzjoni kemm xejn iktar radikali u nibdlu id-direttiva għal darbohra fil-fatt ħallejni għafidej l-istati membri sabiex jaraw kif jimplementaw id-direttiva u l komissjoni stabiliet il-prinċipi ġenerali. F'ċertu stati membri qed naraw li għandna dan iċ-ċertifikat ta' eh, irda tal-vettura u l-awtoritajiet jistaw jiddu edenzjoni u u jħalsu taxxa fuq il-vettura u s-sistema taħdem. Taħdem għaliex jekk ma jkollokx iċ-ċertifikat ta' irda tal-karozza ta' distruzzjoni illi joħroġ mill autorita imbagħad inti kollok tħallas it-taxxa. Sistemi simili għal daqstant jistgħu wkoll jiġu implementati f'stati membri oħrajn. Però dan mhux il-każ U għal daqstant għat irridu naraw u dan se raħ ma lajf il-fat ġunju ta' din is-sena jekk ir-rekord implementazzjoni tibxew le u jekk le forsi wkoll ngħaddu għal eżaminar ta' possibiltajiet oħra illi se jinkludu ukoll il-possibilta illi nagħmlu rikast ta' direttiva jew forsi nsaħħuha u nagħmluha kemm xejn aktar preċiża, nsaħħu d-dispożizzjonijiet li japplikaw fil-Stati membri. Dan se jkun ukoll suġġett għal valutazzjoni tal-impatt u jiena ovvjament nirrapporta lura ġala darba dil valutazzjoni si. Grazzi. Ms. Davis? Well, again, I, I thank the Jiena nirringrazzja l-Kummissjoni ta' tweġiba. Kummissjoni qed li tittara ċifri f'Ġunju u jekk ma ikun xem titjib sinifikanti allura forsi tikkunsidra l-iktar alternattivi radikali tar-rikast. Il-Kummissjoni għandha dritt tal-inizjattiva imma nittama li membri jaqblu miegħi illi għandna niddiskutu dan is-suġġett anke u quddiem tul is-sena biex naraw eżattament x'evalwazzjoni għamlet il-Kummissjoni tas-sitwazzjoni. Iva ħadna nota ta' dan għaddu s-sal punt li jmiss fuq l-aġenda mistoqsija orali fuq il-kriterji ta' sostenibilità għal biofuels u l-biomassa. Il-mistoqsija saret missur Eckhout, Lepage, uh, Arsenis, Delang u Gerbrandi. U għalek kienu nishtiq insaqsi l sur Eichhardt l-għanet jek ixtiq xijajt kemtejn għabena għaddu kommissjoni, Iva kemtejn, għax nasab il-mistoqsijiet ċarri bizzejet, għavolja nishtiq najt li ċertu għaffajt imbidlu minn minn minna dawn il-mistoqsijiet, per eżempju fuq t-tirat mistoqsija għadin insaqsu xini l-pozizjoni fuq il-kriterji ta' sostenibilità fuq il-biomassa solida u s-sanafu xini dik il-pozizjoni ġifir hemm xalfejn idħlu fija. Għalfejn ma ziltux kriterji vinkolanti, però jadaq xejn dizappuntanti. Il-kwistjoni ta' sostenibilità fuq il fuels u l-biomassa hija waħda importanti kellna dibattitu ehm, imqan għalawnek mal fil-parlament ta' qabel għanna parlament ġdid, kommissjoni ġodda, allura għawnek jizna ħanerġaw nibdew mill-bidu fuq ċertu punti li huma ta' sew kruċjali, għawnek kanat li tal-iktar importanti fil-lista. Ġifiri, jek jġibkom tuna tuġiba fuq dawn it-tlet punti l ewwel fuq l-implementazzjoni ta' kriterji ta' sostenibilta' Unbad mod speċifiku definizzjoni fuq dawn il-loqsma l-għedin jiġu li jistaw waslu għal deforestazzjoni u ma jkunux meqjusa bħala sostenibli. u u ukoll fuq l-użu tal-art. Tal fejn għanna Eh, studji gbar il qedin juri l-impatti tal-biomassa f'dawn l-oqsma. Umbat nixtieq nsimgħu wkoll fuq il-kriterji eh, ta' sostenibilità għal biomassa solida. Grazzi. Grazzi ferm. Naddu għal-Kommissjoni għalek għanna rappresentanti kemm mid digi Climate kif ukoll mad digi Energy, per nissuġġerixxi li l-ewwel jitkellem is surba bażu mid digi Energy. Grazzi ħafna President. Aħna ħan ippruvaw inwieġbu it-tlet mistoqsijiet illi tqajmu. L-ewwel mistoqsija għandha x'taqsam mal-kriterju ta' sostenibilta għal biofuels u l-biomassi. L-onorevoli membri li saqsaw il-mistoqsija iffukaw fuq waħda mill-kriterji ta' sostenibilità għal bio ehm, liquidi u l-biofuels. Pero nishtiqu najdu li l iskam ta' sostenibilità fil-fatt għanna narawa bħala ħaġa waħda biofuels u bioliquids jiddu ikunu konformi ma' kriterji kollha biex jikkwalifikaw. Għalhekk kriterju kollha li għandhom x'jaqsmu mal-frankar tal- ehm, tal-gassi effett serra art u koll li għanda ħafna provista tal-karbonju, etc. jidu nikonsidraw meta nqisu jekk din it-tip ta' art tistax tintuża. Irridu nħarsu lejn il-kritorji kollha kemm huma u l-Kummissjoni ma tistax tara kif il-konverzjoni minn foresti tropikali għal plantations tal-palm eh, oil jistgħu jkunu konformi ma' dawn il-kriterji. Rigward it-tieni mistoqsija li għandha x'taqsam mal-użu eh, tal-art indirett, il-bidla u il- biofuels aħna bdejna naħdmu mill-ewwel wara l-adozzjoni tad-direttiva tal-enerġija rinnovabbli u issa qegħdin naħdmu b'dan il-mod qegħdin nagħmlu eżerċizzi analitiċi. Qegħdin naħdmu fuq żewġ eżerċizzi ta' modellar, waħda minnhom ibbażata fuq modell ta' l-equilibrium kompjuterizzat u ieħor modell parzjali ta' equilibrium u għadin namlu paragun ġifiri bej daw l-eżerċizzi tal-modeling tal u għadin namlu kol revizjoni tal-dokumentazzjoni. Però anke fl-iktar eżerċizzju avvanzat li għanna huwa magħruf u rikonoxxut li xorta bżonn ċertu xogħol addizzjonali sabiex isiru rakkomendazzjonijiet preċiżi għal tfassil ta' politika. Kif safu l-leġizlazzjoni tirrikjedi li l kummissjoni tirrapporti fuq dan il-punt b'rapport jekk ikun hemm bżonn sa' Deċembru tal-2010 ġifir nittamaw li jirnexxilna namlu ix-xogħol tagħna fil-ħin. Fil-rigward tal-aħħar sija li għandha x'taqsam ma' sostenibilità tal-biomassa. Ek kif qal l-onorevoli membru, il-Kummissjoni sa frattant ħarġet komunikazzjoni. Dom niktar daqxej mill-istennejna li xo kummissjoni kienet qed tistenna illi tibda taħdem il-kummissjoni ġdida l-ewwel u mhux tkun il-kummissjoni illi waslas fi tmiema biex tadotta din il-komunikazzjoni. Għalek dina daħlet fis-seħ fil-25 ta' frar. Dan ir-rapport ma jirrakkomandax illi kunem skema ta' sostenibilta' eh, vinkolanti madwar l-Europa kollha, però ma' rakkomandazzjoni fuq il-kriterji ta' sostenibilità li jistgħu jintużaw minn dawk l-istati membri li jixtiequ illi Ehm, jintroduċi ġidib ta' skema fuq livell nazzjonali fir rakkomandazzjonijiet tagħha il-Kommissjoni ħadet in konsiderazzjoni riżultati ta' konsultazzjoni pubblika l-opinjoni tal-esperti, il-literatura teżisti fuq is-suġġett kif ukoll eh, ta' impatt li saret Issa xi dettalji fuq di konsultazzjoni pubblika li għalija aħna ċivejna 252 tweġiba mistoqsijiet għandhom xaqsmu ma' ħames suġġetti jew lenin. L-ambitu u l-kemmu adattat din l-skema ta' sostenibilità tal-biomassa, it-tini waħda kjall t-rigwardi l-emissjonijiet tal-gassijiet ta' serra imbagħad l-effiċenza wkoll ta' konverżjoni u kellna wkoll il-kwistjonijiet ta' verifika. Tistgħu issibu ġabra ta' riżultati ta' dan il-konsultazzjoni pubblika fuq il-website tal-Kummissjoni. Fid-dawl ta' ħidma preparatorja, il-Kummissjoni evalwat l-alternativi differenti fil-qasam tal-politika li huma disponibbli. U aħna għamilna Aħna rajna wkoll x'tista' tkun l-assigurazzjoni u l-valur miżjut ta' skema armonizzata. Aħna naħsbu li dawk l-istati membri li jixtiequ li jkollhom kriterji ta' sostenibilità li għanna bħalissa tiġa għax jolħoq il-bilanċ neċessarju anke għalix il-biomassa u rizors importanti ħafna biex nilħu il-miri tagħna fil-qasam tal-enerġija rinnovabbli. Pero dan kollu nibqgħu nirreveduh ħiġi fi żmien sena aħna ħanerġgħu nevalwaw l-impatt ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet jekk ikun hemm bżonn. Eh, nieħdu azzjoni differenti kikun hemm bżonn dejjem. Grazzi ħafna, saħna mill-lum ehm, għanna xort li kolna u koll rappresentant mid dg Climate, s-sur Owen, forsi tista' żid xi ħaġa jifa grazzi President, jiena nżomm fil-qosor ħafna. U bażikament nixtieq ngħid biss illi hemm konnessjoni u kollegament li ħafna bejnietna u diġi enerġija ħna l-affarijiet neħdmu eh, fuqhom bejnietna kultant ikun hemm bżonn iżjed diskussjoni u inqas diskussjoni għalhekk nappoġġa dak kollu li ntqal mill-kollega mid-DG enerġi. Iva, ġbitni dik il-frazi, kultant iktar diskussjoni, kultant inqas diskussjoni, l-istess ħaġa tal dan il-kumitat. Is-sur Prodi. Per eh, la Grazzi, nkoll nishtiq eh, nirringrazzja l-kollegi u anche l-Kummissjoni għat-tweġibit li tat. Jena nħoss li rridu niddiskutu aktar mod ġenerali kemm hija kompatibbli din eh, dan l-aspett u anki l-kompetizzjoni fuq l-aliqi li jistaw jitħawlu, ġifiri l-produzzjoni tal-enerġija minn l-liqi tagħna, mhux biss produzzjoni ta' biomassa, iżda hemm ukoll pressjoni għal bidla tal-użu tal-raba mill-bidja għal produzzjoni tal-enerġija tal-enerġija permezz tal-panelli tax-xemx. Għalhekk rridu nżommu f'moħħna dan l-aspett u nagħmlu diskussjoni li trid issir malajr kemm jista' jkun. Rridu nagħmlu diskussjoni malajr kemm jista' jkun fuq il-kompetizzjoni tal-raba għal anijiet tal-ikel jew inkella għal anijiet ta' produzzjoni tal-enerġija. Din hija sustanza lek. Hija qasam delikat ħafna għaliex nemmen li naqblu li hija priorità u l-enija li jkun hemm produzzjoni tal-ikel. U għalhekk rridu nippruvaw nifmu li l-ewwel rridu nibdow nużaw l-anijiet kollha kemm tal-bidja kif ukoll tal-foresti għal produzzjoni tal-enerġija għaliex huwa qasam importanti ħafna biex bekk nkun nistgħu nwettqu t-teknoloġiji li għandna d-dispożizzjoni tagħna. Imbagħad jiena nħoss li hemm lok biex nkunu nistaw nisperimentaw il-kulturi tal-uċuħ il-raba l-enerġija, l-użu tal-raba l-enerġija. Dġa għanna 3% tal-raba tal-pajis li huwa kontaminat u għalek għedin nitkellmu dwar 10.000 km kwadrat nistgħu nibdew minn hemm biex bekk ikun hemm esperimentazzjoni wara li jkun hemm eh, irkupru tal-art ta' impatt kbir. Biex bekk ikun hemm esperimentazzjoni ta' enerġiji mill-raba. Għal dan elan jena nħoss li jekk natu ħarsa lej dawn it-tweġibiet, nħoss li hija importanti ħafna li nieħdu l-ħin meħtieġ sabiex nkunu nistgħu nitlu aktar fid dettall fuq il-kompatibilità u anki fuq il-bidlu il-bidla tal-użu tar-raba kemm fuq l-art li tintuża r-raba għal-bidja jew inkella għall-enerġija u mhux biss il-biomassa. Grazzi. Thank you, Mr. Grazzi ħafna, is-sur Laskimopoulos. Grazzi ħafna jina xtaqt najdilkom xaħġa fuq itra illi batu 25 NGOs li president tal-komitat il-ġimma li għaddit illi jajdu kemmu mankwetati fuq l-implementazzjoni pratika tal-kriteri tal-viabilità Ewropej għal biofuels u l-biomassa. U Jena xtaqt insaqsi ħaġa apparti ġifiri dak li għalt għalina fit tweġiba għalli daw l-NGOs għedin jitolbu l-Kommissjoni tala dawn l-impjanti tal-palm oil, il-palm plantations u biex namlu ċara xtipi ta' biofuels jikontribuċu biex inaqsu il-gassijiet tal-effett serra. Iva, grazzi. Eh, Nirringrazzjajna kommissjoni għat weġġibit taħħa, pero kultant il-kommissjoni taftuża ħafna klim minnajr ma tajt xejn ġdid. Għandi mistoqsija il reprezentanta tal kummissjoni għalina li normalment ikun hemm. Anzi ma jkunx hemm palmol plantations illi japplikaw għal kriterji ta' sostenibilità fejn dina qabel kienet foresta, xirrit jgħid biha normalment. Dan ifisser li eskludi illi dawn il-palm oil plantation li kienet qabel foresta tapplika għal kriterji ta' sostenibilità jew inkella għatem xi loopholes fejn hemm mezz kif nistgħu forsi nduru daqsxejn mal-affarijiet. Grazzi, jena ngħid di kommissjoni tajt Signora sinjura McAvan li il-kostituenti segwu ħafna dan is suġġett anke fuq l-istampa Il-rapport nifsu ma rajnieħx ta' kommissjoni, pero mnek għandi. Għal-kolliet anke l-esperti ma jistaw xifmux għed t-prova tamel il-kommissjoni ma jemnux il-kommissjoni għanda proposta ċara għalissa. Waħda mill-bicċiet li għandi għawnek t-sugġerixi. Li kommissjoni għed li bidla minn foresti għal palm oil plantations fiħan nfissa ma tkunx ksur ta' kriterju ta' sostenibilità ġifiri issa sew qed nitħawa daqsxejn dak l għal fuq il-palm oil. Ġifiri dawn il-palm oil plantations eżistenti skont il-Kommissjoni ħajib għawemmek, pero mux ħa jiġu permessi li kunem palm oil plantations oħra tistaw tiċċarawna xafna mill konsekwenti per pereżempju interessati ħafna fi għada s-suġġett u x'ħaj jġri issa wara dan ir-rapport minn naħa tal-Kummissjoni. Sir Eichholz. Grazzi lill kummissjoni tal-ewwel tweġibiet tagħha, però fil-fatt jiena naqbel maħut tal- kollegi li tweġibit sissa ma konux daqshekk ċari. Mela dawk il punt il l għonet id-definizzjoni tal-palm oil plantations. Għalfej, ma segwejtux id-definizzjoni tal-FAO fuq il-foresterija għaliex huma jagħmlu ehm, eżenzjoni ċara mis-sistemi ta' agrikoli tal-produzzjoni illi ma jistax jitqisu bħala foresterija. Jekk għedin nitkellmu dwar um, foresti baxi fil-biodiversità, ma fxie fisser di kolli najd, dana jista jkun illi il-bidla minn emmek għal palm oil plantation xorta titqis bħala possibli. Jumin inkella qegħdin tajdu illi ma jista' jkun hemm lebda bidla għal palmal plantations għalix dina ma ix bħala sostenibilta. Għalfejn għazin tħallwa miftuħa dil-ħagġa ma segwux il-definizjoni tal-FAO li ħafna iktar ċara minn dik tawnek. Issa, dwar għandar eh, l-użu tal- il-bidla tal-użu tal-art indiretta. Jina naf b'dawn il-modelli imma li qed nibżaw li dawn il-modelli u x-xjenza Isak għattajtilna li miġ daqsek ċara, normalment modellu għas simplifikazzjoni ta' dinja u għalek fid ċambru tal-2010 danna mus se jkunu għet jirriflettu r-realtà kompletament, ġifiri xienza għazmu ħaskun għat taqbel perfettament ma daw il-modelli, imma mid-dera illi issa dan il-modelli mumma għet juru li għem lebda bidla tal-użu tal-art indiretta. Allora jina nishtiq inkolli u kol tweġiba ċara fuq xtip ta' kwistjonijiet ħa tieħdu konsiderazzjoni hawnhekk. Nafu illi jaw fatturi illi ħadin jikkontribwixxu għal dan ir-riżultat. Mbagħad fuq it-tielet punt intom qegħdin tajdulna il-komunikazzjoni preżenti fuq il-kriterji ta' sostenibilità qed tilħaq il-bilanċ tajjeb u ħat ikkonsidraw jekk tistax anki l qudiem issir vinkolanti. Jiena nista' ngħidilkom minn issa, jiena ddiskutejt mal-industrija mal-kumpaniji u diġà qed jilmentaw illi din ħad tkun verament eh, fjask jekk ma jkunx hemm eh, ma tkunx vinkolanti fuq livell Ewropew. Allura, għalfej mintom xħat imxu f'din it-triq, jekk tafu illi il-pajzi differenti ħajazlu toro u mezzi differenti. Għalfej ma taqbdux u tagħmlu din il-ħaġa għal biomassa solida mill-ewwel. Grazzi. Dawn ma tliet kjarifiki li nixtieq. Grazzi għaw xi ħadd li jixtieq jitkellem. Sawa mela ngħaddi għal darba oħra la basa mill-Kummissjoni. Thank you very much. Grazzi ħafna. L-għamnet infakkarkom illi dak li qed tagħmel kommissjoni huwa li qed ħejji komunikazzjoni interpretattiva tat-test legali illi ġi adottat miż-żewġ kollegi kolleġi il-Kunsillu anki il-Parlament. Ġifiri ma tistax li pretendu intom li minnaħat tal-Kummissjoni f'din komunikazzjoni kun hemm xi ħaġa illi tiżvija mit-test legali li ġi adottat. Aħna rridu ninterpretaw xi ħaġa illi issa qiegħda fil-leġiżlazzjoni Ewropea. Għalhekk ma tantx għandna flessibilità għalissa. Ix-xogħol nerġa' ngħid bħalissa qed isir mis-servizzi tal-Kummissjoni imma għadu qed isir mill-kulleġġ. Ġifier dan huwa xogħol preliminari li mbagħad irid jiġi aċċettat mill-awtoritajiet. Din hija linja gwida għall-Istati membri l-industrija l-partijiet interessati fl-isforzi tagħhom biex jinterpretaw u jimplementaw id-direttiva. Imma ovvjament ma tista' ma tistax tibdel id-dispożizzjonijiet tad-direttiva l-unika awtorità illi lesta illi tista' tinterpreta t-test legali hija ovvjament il-Qorti Ewropea. Niġi lura l-mistoqsijiet speċifiċi naqbel ma' Sur Prodi illi irridu nindirizzaw iktar fid-dettal u fil-font il-relazzjoni bejn eh, l-ċuħ tal raba illi ikunu koltivati għalli kellu mux għalli kell fil-direttiva nfissa tiġa bonus għad tini ġenerazzjoni tal-biofuels. Illi eh, huma uh, prodotti mill-katina uh, eh, ċellulożika. U aħna minna ħafna sforzi biex nipruvaw nħaffu l-applikazzjoni tat teknoloġiji relatati sabiex ma tkunx edha titħol fil-qasam ta' l-ikel. Ġifri jem inċentivi fil-leġizlazzjoni biex nieħdu dawn il-punti in konsiderazzjoni, mbagħad bonus ieħor. Jekk il-luċoħ tar-raba għal biofuels jiġu mħawla fuq art illi kienet ikkontaminata, ġvidana dana huwa hawnhekk qed jindirizza tħassib sakom. Intom bażikament tridu skunnu tafu hawnhekk x'inhi l-interpretazzjoni taħna ta' dawn il-palm oil plantations. Ir-regola tagħna hawnhekk, ir-regola ġenerali hija dak li għandna fit-test continuously forested areas għanna fit-test, ġifir miex il-kelma forest, foresta kif għanna fil-linji gwida tal-faw. U għalek l-sforzi ta' servizzi ta' kommissjoni illi bħalissa edin għaddejjin u ma biex jifmu u jispiegaw xie jiġi interpretat b'dan. Li għat qabel jien u illi issa l-interpretazzjoni tkunx li din il-palm oil plantations ijis foresta jew lejja biss parzjalment relevanti. Għaliex f'ħafna mill-każijiet il-bilanċ tal-gassijiet ta' effett serra li huwa meħtieġ għall-implementazzjoni tal kriterji ta' sostenibilità tad direttiva mhux ħajntlaħqu. permezz ta' konverżjoni ta' foresti għal palm oil plantations. Għalhekk kif nifmuha aħna dan mhux ħajilħaq rekwiżiti ta' direttiva u għalhekk ma jkunx permess. Però nerġa' ngħid, dan kollu għadu qed jiġi mil mill-Kummissjoni. Dak li rigwajdi issa l-biomassa, Aħna nafu x'inhi l-pożizzjoni tal-industrija, nafu wkoll xinu ma tħassib ta' ħafna stati membri. Però dan ġi studijat b'attenzjoni għaliex is-sitwazzjoni hija daqsxejn differenti hawnhekk mill-biolikwidi. Għax hemmhekk hemm iżjed prodotti f'ċirkolazzjoni. Għanna esportazzjonijiet, importazzjonijiet u anke skambi kummerċjali eh, fl-Unjoni Ewropea. L-importazzjoni tal-biomassa sissa hija limitata ħafna. Hija ta' madwar 5% mentri ħafna mill-biomassa qed tiġi prodotta fl-Unjoni Ewropea skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea. U dawn naħseb li ħarsu bizzejja is-sostenibilità ta' din il-produzzjoni tal-biomassa. Aħna lek ma xtaqniex il-impoġġu pis żejjed fuq il-produtturi Ewropej li f'ħafna każijiet huma produtturi żgħar. Anki ġifiri qed nitkellem hawnhekk fuq dak li għandu ma' rapportaċċu rekwiżiti oħra Aħna nimmonitorjaw u nissorveljaw il-implementazzjoni tal-leġislazzjoni preżenti u naraw jekk ikunx hemm bżonn għal iktar attività leġislattiva l qoddim Dana kien approċ pjuttost kawt ġifiri. Issa nixtieq li kollegi jaddu jiskalmuma biex jgħidulna iktar fuq dak li ntqal fuq l-qasma l-oħra. Grazzi ħafna, Iva, fil-fatt aħna napprezzaw l-interess li qed jintwera fuq il-modeling u x-xogħol analitiku li qed tagħmel il-Kummissjoni. Dana huwa suġġett komplikat ħafna u li għadin niprofaw namlu għalissa bħala kummissjoni u li l-ewwel nifmu daqsxejn x'inhi l-iskala tal-fenomenu. Din hija problema kbira, din hija problema żgħira x'inhi. Ġara darba nifmu dan ikunu nistgħu naraw x'inhuma l-miżuri regolatorji li huma jeħtieġa jekk huma meħtieġa li għedin niprofaw namlu bħalissa b'dawn l-eżerċizzi tal- L-modellar huwa propju dan li nippruvaw nifmu id-daqs tal-fenomenu. Intom semmejtu l-eżerċizzi differenti li qegħdin isiru. L-ebda minnhom daw muma finalizzati bizzeb biex jagħtu gwida adattata għal xi tip ta' politika f'dan il-qasam, il-Kummissjoni ħat tipprova tagħmel konsultazzjoni pubblika fi żmien meta jidrilna illi il dan ix-xogħol issa ħejja il-bażi xirqa. Ma nafx jek dan għawix il-moment fil-fatt li nidħol f'diskussjoni dettaljata ta' kif jaħdmu dawn l-eżerċizzi tal-modeling kif għattilkom dawn huma komplessi ħafna riżultati li rajna sissa fix-xogħol li għamilna u rew ħafna eh, varjabli u varjanti minn zar għal kbar u naħseb li għalissa ikunu iktar għedin nikkomplikaw l-affarijiet mill-li nitċaraw għom jek nitħlu fizzja dettal. Ma naħsibx li għandi iżjed ċinajt fuq dan nistantikom xi id-deja ta' dizzjonali fuq di kwestjoni tal-palm oil, forse nistantikom xi ċifri fuq kemm minn dan il-palm oil qed jintuża l-biofuels bħalissa. Dawn huma ċifri illi sa ċertu punt huma interessanti għax jurew ukoll illi huma biss parti limitata tal-produzzjoni tal-palm oil li tintuża għal biofuels fl-Unjoni Ewropea u fil-fatt hawnhekk hawn tħassib ukoll dwar l-espansjoni tal-palm oil plantations għal ġol foresti tropikali imma il-maġġoranza ta' zida ta' talba tal-palmoil mhux ġej mis-settur tal-enerġija ma ġej minn setturi oħra u jekk tixtiequ u ntikom il-ċifri inkella nistgħu nifqu hawnhekk. Grazzi. Das uh, eh, Mr. Owen from GG Climate Il-kollega minn DG Climate jitkellem l-emra sur Eckhout. Grazzi għal darboħra ta' tweġibiet jiena ħanajt daqxejn nazdaqxejn segwitu fil li xfit t tweġibiet jider ċar li għonek għadin nitkelmu dikussa ta' definizzjoni tal paul Moyle hija parzjalment importanti għax fafna każijiet laqas biss hija valida. Għalhekk huwa importanti li jkollna definizzjoni tajba. Għalhekk biex tassew niftħu dan id-dibattitu namlu possibli. Aħna koll nafu illi il-palm oil jintużal ħafna affarijiet oħra. U għalhekk propju għalhekk li nkunu daqshekk stretti fuq id-definizzjoni tal-palm oil plantations, għaliex jista' jkun hemm każijiet fejn nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-palm oil fuq affarijiet oħra mhux biss għal biofuels u għalhekk importanti illi ikollna definizzjoni stretta u l-Kummissjoni tkun ċerta x'inhu ma dan il-palm oil plantations ma xedin nitkellmu dwar foresti hawnhekk u laqas siġuni eh, tal-foresti. Il-Parlament juri jidher illi huwa interessat li jkun involut anke f'din il-konsultazzjoni pubblika u jiena kuntenti li l-Kummissjoni qed qed li hemm ammont ta' varjabbli. U importanti li jkun hemm ukoll jkun u ukoll studju u valwazzjoni tal-impatt fuq għajlek. Ħani għafawnek u grazzi għal darba ħat weġibiet. Grazzi ħafna s-sur ċerbrandi. Grazzi President kelli mistoqsija fir-round ta' qabel u provajt jena nisma tweġiba ma xilix ma kien hemm l-ebda tweġiba. Mistoqsija tiegħi kienet intom teskludu li l-palm oil li ġej min din il-palm oil plantation li qabel kienet foresta applika għalih dan il-kriterju ta' sostenibilità mistoqsija jidu li ċara ħafna. Kummissjoni kieġba. Thank you. Grazie. Napprezza li tixtieq ikollok tweġiba ta' iva jew le għall-mistoqsija tiegħek. Iżda dawk li tassew ħarsu lejn l-iskema ta' sostenibilità din id-direttiva tal-enerġija li tiġġedded dan huwa każ komplikat ma tafu. Hemm tliet kriterji differenti. Hemm il-kriterju dwar il-biodiversità li teskludi li ċertu artijiet, ċertu raba tista' tintuża għal tħawil bħal dan. Ġifiri f'dak il-każ le. U hemm każijiet oħra mbagħad li jiskludu il tawil ta' biofuels għal dawk il-żoni forestali jew foresti tropikali. Mbagħad hemm kriterji oħrajn li jinkludu l-element ta' użu ta' art għal metodoloġija tal-emissjonijiet ta' gassijiet ta' effett serra. Dawn irridu jitħarsu kas b'kas biex naraw kif dan il-kriterju japplika. Mbagħad hemm kriterju ieħor dak li qed nitkellmu dwaru issa dwar il-ħażna tal-karbonju u għal darboħra hawn qegħdin nippruvaw nagħmlu interpretazzjoni ċara x'qed tajt id-direttiva. U direttiva qiegħda titkellem dwar il-klim li qegħdin niddiskutu issa f'dawn l-erba' oqsma u hekk qed nippruvaw nagħmlu. Għalhekk mhux possibbli għalina li ngħidulkom iva jew le f'kull każ possibbli għaliex ma jkunx permess jew jkun permess. Iżda dan wassalna dak li xtaqt ngħid qabel dwar l-użu tal-enerġija u użu ieħor. Aħna qegħdin nitkellmu dwar jekk inti tistax tipproduċi biofuels għall-enerġija jew le u kif dan ħat għamlu billi tinsegwi l-kriterji li semmejna. Għal maġġoranza tal-żejt tal-palm li qed jintuża m'hemm l-ebda kriterji u għalhekk dan rridu nżammuh tajjeb moħħna meta niddiskutu kwistjonijiet bħal dawn. Grazzi. Okay, thank you. I'm sure this is a topic. Grazzi. Dan huwa suġġett li ħanerġgħu nitkellmu dwaru fil-ġejjin, jiena ċert. Iżda issa ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda li hija l-konsiderazzjoni ta' bozz ta' opinjoni dwar il-drittijiet tal-bniedem, standard soċjali u ambjentali fil-ftejmiet internazzjonali tal-kummerċ il-kellim Sur Ulmer. Grazzi, President. Din hija opinjoni mill-Kumitat tal-Kummerċ dwar drittijiet tal-bniedem u standards soċjali u ambientali fil-kummerċ internazzjonali. Hija importanti ħafna rabta speċjali mal-Trattat ta' Lisbona, iżda hemm trattati oħra li rridu nħarsu u għalhekk dan huwa importanti ħafna. Fl-opinjoni tiegħi aħna neħtieġu miżuri li kopru kwistjonijiet bħal dawn, bħal pereżempju il-ħarsin ambjentali u anki s-saħħa. Dawn l-standards rridu jiddaħlu f'dawn il-ftemiet internazzjonali. Jiena nemmen ukoll li għandna bżonn ċertu metodu ta' sorveljanza. Rrid ngħid mill-ewwel li aħna ninsabu fl-ewwel stadju li noħolqu standards dinjin. U għal daqstant għalhekk hija essenzjali li nitkellmu dwar armonizzazzjoni sħiħa. Din hija xi ħaġa li ħanaħdmu dwarha fil-20 sena li ġejjin biex bekk nkun nistgħu nittrattaw il-problemi komuni tagħna. Jekk dan irridu nagħmluh, irridu nkunu aktar ġenerużi lejn pajjiżi oħrajn f'dak li għandu x'jaqsam mal-kriteri li napplikaw. Għandha tkun possibbli fin-negozjati tad-WTO li niċċaraw mill-bidu li mhux kriteri ekonomiċi għandhom japplikaw iżda hemm ukoll standards ta' ħarsin tal-ambjent u ta' ħarsin tas-saħħa li huma importanti wkoll. Dan rridu nkunu ċari dwaru għaliex mhix qed imorru kontra u m'għandhomx rabta sfiqa mill-ewwel mal-kummerċ. Għalhekk nixtieq irressa domanda diretta lejn il-Kummissjoni dwar l-osservaturi fil-WTO jew f'organizzazzjonijiet oħrajn kif ukoll l-aċċess li għandhom għad dokumenti rilevanti. Huma informati bisħiħ aktar mill-li jkunu informati lejn l-aħħar dwar xinu ma negozjati, nittama li dan ikun jista' jseħ u għalhekk jien miftuħa suġġerimenti kollha tiegħek. Issa Shadows Sur Prodi. Tanto grazie al kollega Ulmer Grazzi l-kollega Unner tal-li għajem din il-kwistjoni, naħseb li hija kwistjoni importanti ħafna. Jiena norbota b'mod partikolari mal-sistema ta' skambju ta' missjonijiet, ġifiri sistema Ewropea tal-missjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra. Din is-sistema kollha titkun kapaċi li terfa ir-responsabiltajiet li huma miġbura f'dan il-qasam, f'dan l-ambitu. Għalek jiena tal-parir li il-WTO u l-IMF, il-Bank Dinji Dawn l-organizzazzjonijiet kollha huma importanti ħafna u huma indipendenti minn xulxin. U għalhekk jien ma nemminx li nistgħu ma naħsbux dwar ġestjoni dwar il-maniġjar li tkun koordinata. Dan l għaliex qed naħseb dwar id-disciplina tal-tnaqqis tal-gassijiet u l-emissjonijiet tal-gassijiet ta' serra Għal daqstant jena nħoss li huwa importanti li jkun hemm entitajiet li minnaħa jistgħu waslu għal sanzjonijiet għal imġiba mhux xirqa. U din hija l-xogħol tal-WTO. Huwa ċar li ma jistax ma jkunx hemm sanzjoni għal pereżempju għal dazzi tal-frontieri għal dawk il-pajjiżi li ma jirrispettawx il-regoli li jkunu komuni. Fl-istess waqt ma jistax ma jkunx hemm inċentivi l-aktar monetari li jistaw jiġu garantiti mill-IMF u anke mill-Bank Dinji. Għal daqstant, aħna rridu impoġġu din il-problema u dimajnejna u din hija opportunità li aħna naħtfu u hija importanti ħafna. Għaliex din is-sistema kollha rridu nqisuha bħala sistema tali u rridu nimmaniġjawha b'mod koordinat. Inkella aħna nkunu qegħdin nidħlu f'sitwazzjoni fejn jkun impossibbli li aħna nimmaniġjaw is-sitwazzjoni li hemm bħalissa, sitwazzjoni ta' interdipendenza li hija ċara fil-problema tal-emissjonijiet ta' gassijiet ta' effett serra. U anke fil-problema tal-manager komuni ta' disciplina tal-gassijiet tal-effett serra. Alek, aħna tassaw rridu naslu għal involviment aktar eh, b'saħħtu, aktar sistemiku ta' dawn l-organizzazzjonijiet kollha internazzjonali biex bekk ikun hemm konġunta u fil fat dak li aħna għandu jkollna bħala ambitu huwa sistema ta' tmexxija ta' governanza dinjija li tiġbor flimkien dawn l-oqsma kollha. Grazzi. Thank you, Mr. Stas. Grazzi. Sur Vandal. Grazzi. President. sur Ulmer waslenna bosta suġġerimenti interessanti. Jiena issa uġ biex nara kif il-Kummissjoni ħadd wieġeb. fuq ċertu suġġerimenti u nitlob għal kjarifika x'ser tagħmel il-Kummissjoni fuq dan. Fuq l-ewwel punt pereżempju fejn nitkellmu dwar l-armonizzazzjoni tal-regolamentazzjoni ambjentali u soċjali jekk għandix nirtirawa rrid kjarifika xi tfisser xi jfisser propju b'dawn il-klim. Qed jgħid regoli tal-Unjoni Ewropea jew regoli tal-qija tad-dinja. Nixtieq li kolli din il-kjarifika. It-tieni net is-sitt punt fil-lista ta' suġġerimenti tiegħu fejn huwa jgħid li jixtieq jagħti preferenzi lil dawn il-pajjiżi emerġenti ġodda, dawn il-pajjiżi industrializzati ġodda. Fuq xi qed jitkellem u dan japplika għal pajjiżi industrializzati kollha bl-ebda eċezzjoni. Xi fisser dan il-kunċett huwa kunċett li ndaqs li japplika għal pajjiżi kollha, ma tantx ċert fuq dan. U għalhekk nixtieq nisma' aktar fuq dan mir-rapporter. Naħħar disa punt fuq il-lista ta' suġġerimenti tiegħu u għet jitkellem dwar evalwazzjoniet ta' intervalli regolari, dan huwa importanti, iżda huwa importanti wkoll mod indaqs bħalma jgħid lejn l-aħħar li aħna niżguraw li dawn ir-regoli jkunu infurzati, li jkunu applikati. U jena nħoss għalek li għanna nizguraw li mux biss jiġu applikati, iżda għanna naslu għal konklużjonijiet. Għandu ikunem konsegwenzi jekk inti ma segwix ir-regoli għalhekk minix ċert jekk ir-rapporter fissirx l-istess b'dan il-punt li qed għajem. U għalhekk xtaqt inkun naf hija kwistjoni ta' kliem biss jew veru ħajkun hemm konsegwenzi u sanzjonijiet għal dawk li ma japplikawx ir-regoli. Grazzi. Grazzi, President. Ix-Shadow Reporter tagħna ma seta tkun hawnhekk u għalhekk staqsitni biex nitkellem fisema sa ċertu punt. Nixtieq nirringrazzja lir-rapporter. Għamel rapport ġenerali ħafna u nistgħu naqblu miegħu sa ċertu punt. Nħoss li huwa importanti li naraw għala għandna organizzazzjoni bħal WTO rridu għal kummerċ, għal aktar prosperità jew għal aktar benessri. Il-benessri għandha tinkludi ambjent nadif u xek. Dan huwa kompatibbli mal-miri oħrajn ta' WTO aħna bħala liberali konvinti li politika tal-kommerċ tajba tiżgura li l-ambjent ikun imħares aħjar iżda rridu niżguraw li dan jitwettaq flimkien ma' WTO għalhekk irridu miżuri biex nkun nistgħu niġġieldu kontra tibdil fil-klima u dawn għandhom ikunu kompatibbli mar-regoli tal-kummerċ li aħna naqblu dwarhom aħna stess. U għalhekk insejjaħ lill-Kummissjoni sabiex tagħmilha ċara mill-bidu ma' WTO li l-konsiderazzjonijiet ambientali huma raġuni leġittima u għandhom jiddaħlu fil ftemit internazzjonali tal-kummerċ. Grazzi, naddi l-kelma l-ura l-rapporter, nistaqsel l-Kommissjoni kandix xi kummenti sur Sanchez minn Digitrade, mela naddi l-kelma l-ewwel lilu. Thank you, Chairman. Grazzi, President. Aħna konna din natu ħarsa lejn din l-abbozz ta' opinjoni u minna ħatana aħna nastaw najdu li naqblu mal-miri ħarin u d-direzzjoni ta' dan l-eżerċizzju. Il-Kummissjoni qed tappromuovi politika fejn ndaħlu konsiderazzjonijiet ambjentali u aħna nippruvaw tassew inħarsu l standards ambjentali fil-kuntest tal-negozjati ta' kummerz tagħna bilaterali ma' nimsieħba tagħna. Dan bla dubju nikkonsidraw meta jkun hemm eh, il-ftemiet tal-kummerċ. Din hija għan komuni kemm il-Kummissjoni u kif ukoll mill-Parlament. Fir-rigward il-punti speċifiċi fl-opinjoni, aħna għandna xi kummenti u xi mistoqsijiet li nixtiequ nagħmlu ma nixtieqx nieħu ħafna ħin, iżda nixtieq ngħid li l-Kummissjoni għanda mistoqsijiet bħal mamel sur Van Dalen meta nitkellmu dwar l-armonizzazzjoni tal-standards tas-saħħa u jekk hux din nitkellmu dwar l-armonizzazzjoni dinija ta' dawn l-standards iktar milli armonizzazzjoni Ewropea tal-istess standards. Aħna din nitkellmu dwar armonizzazzjoni Ewropea hawnhekk fl-istituzzjonijiet Ewropej. F'dak li għandu x'aqsam mal-preferenzi ta' pajjiżi differenti skont il-limitu jekk qegħdin nitkellmu għaw dwar sistema ġenerali ta' preferenzi, aħna bħala Komissjoni nixtiequ niġbdu l-attenzjoni tal-membri ta' dan il-Komitat għal dibattitu li għaddej bħalissa għat tiġdid tal-sistema ġenerali ta' preferenzi tal-Unjoni Ewropea din ħat involvi u koll il-Parlament Ewropew bħala kol-leġislatur ħajkun proċess twil ħafna u jitlob ħafna konsultazzjoni minnaħat tal-Parlament u għalhekk fuq bażi preliminari nistgħu ngħidu li din il-kwistjoni tista' tiġi trattata l-aħjar f'kuntest ta' dibattitu aktar wiesa u anke fuq rigward ta' preferenza tal-kummerċ. Aħna nihdu nota fuq il-punti relatati mal involviment tal-Parlament fuq il-laqat u dokumenti, għandha ċesta dokumenti, fuq dan ma nix fejn għodu nitkelmu issa dwaru għax ħajkun is-suġġett ta' negozjati fuq il-livell istituzzjonali bejn il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni biex bekk nkun nistgħu nqisu l-elementi ġodda ta' Trattat ta' Lisbona. U għalhekk ir-riżultat ta' dan il-kwistjoni speċifika u negozjat speċifiku skont, jimxi skont id-dispożizzjonijiet ta' trattat tal Lisbona u dan determina l-natura speċifika tal-involviment tal-Parlament Ewropew. Dejjem fil-kuntest tal-laqat u n-negozjati. Fl-aħħar, aħna nixtiequ ngħidu li WTO għanda kompetenzi, setat u esperienzi sabiex tkun tista' Eh, timplementa r-regoli li hija toħloq għandha rwol ta' monitoraġġ u konformità u anki fir-rigward it-trattati bilaterali dik hija kemm xejn diffiċli li nkunu nistgħu naslu għalija. Fir-rigward imbagħad il-kwistjoni tal-infurzar u entitajiet ta' arbitraġġ, il-Kummissjoni qed tressaq proċeduri ta' arbitraċ apposta biex kun tista' tiċċekkja il-konformità u jgħalek xaħġa li għedin namlu. L-arbitraċ huwa vinkolanti fis-sens li mhix xi ħaġa fakultattiva. U la darba timbeda il-pajjiżi rridu jimxu mal-proċedura. Nafu li l-arbitraċ mhuwiex infurzat permezz ta' sistema legali tal-istati membri Issa fuq l-aħħar kumment li nixtieq nagħmel. Fi rigward il-saħħa tal-bniedem jew s-saħħa tal-annimali minn naħa tal-punt di vista tagħna naħseb li dan imur kemm xejn lilin mill-raġuni tal-interpretazzjoni tal-kwistjonijiet ambjentali fil-ftehimiet ta' kummerċ hemm rabta bejn il-saħħa tal-bniedem u s-saħħa tal-annimali iżda dawn jiġu determinati b'mod autonomu. L-Unjoni Ewropea permezz tal-standards olin tas saħħa tal-bniedem u s-saħħa tal-annimali tagħha għandha approċċ apposta biex bekk tissalvagwardjana l-pożizzjoni tagħna biex niprovdu li dawn jiġu mħarsa. Dan ifisser li l-prodotti jew servizzi importati jridu jkunu konformi mal-standards tagħna l-ambjent hija kwistjoni totalment differenti li għandha implikazzjonijiet ta' kummerċ oħrajn u għalhekk il-Kummissjoni eh, ma daħalix fil-negozjati tal-ftejmiet ta' kummerċ ħieles ma' pajjiżi oħrajn. Grazzi, Sur Sanchez. Biex nalqu il-rapporter Sur Thomas Olmer. Grazzi, President, għal darbohra. Jiena ħan prova niċċara ċertu punti flemendi. Fuq il-punt numru 4 huwa ċar li qegħdin nitkellmu dwar standards ta' saħħa u standards ambientali dawn huma fuq il-punt 6, il-punt 9 jitkellem dwar is-sanzjonijiet, ma semmejtomx ma ktibtomx kollha iżda ħan semmihom kollha. Inħoss li huwa meħtieġ u neċessarju li jkollna lista fejn ninsistu dwar li jkun hemm monitoraġġ. Jiha inkludi wkoll xi ħaġa dwar l-emissjonijiet u l-iskambju tal-emissjonijiet għaliex aħna nestendu kemm jista' jkun dan il-punt bħala parti minn dan ir-rapport fuq inizjattiva propria. għalhekk kuntent ħafna bl-emendi li ressaqtu. Grazzi. Grazzi għajta, President. L-iskadenza għall emendi ħatkun 18 ta' Marzu sa' nofsinhar u l-votazzjoni sesseħ fuq nar 27 ta' Marzu fil-Kumitat. l 27 ta' April. Tani wassanna għal punt 8 fuq l-agenda. Id-direttiva dwar l-informazzjoni ta' l-ikel għal konsumaturi diskutajna dan il-punt bosta drabi u ħan votaw dwaru għada fil-ħodu. Diskussjoni tal-lum tixtiq tara x'inhu l-kompromessi li huma possibbli u għalhekk m'għandniex għalfejn qogħdu nidħlu fid-dettall għal darboħra fuq dan. Fadlinna madwar sija, sissa għalhekk nissuġġerixxi li nżommu ma' ħames minuti ta' kelma kull wieħed. Sinjura Zomer qed tagħmel aktar diskussjonijiet ma' segretarjat, is-sur Brian kienet ifassal il-lista ta' votazzjonijiet kien għal darbohra tmimmit emenda din hija xjenza fiha nifissa u għalhekk nirringrazzjakom minn qabel tal-li għamiltu dan biex bekk nistaw nivvotaw tassaw għada. Għalek bla mandowem aktar naddu s-Sinjura Dom Sumer għal ħames minuti mbagħad il-kelima l-oħra għal ħames minuti. Grazzi, President. Iva, ta' bil-ħaqqa aħna ħdimna bil-sinna barra f tmim il-ġimgħa u għalhekk jiena grata ħafna s-segretarjat tal-li enuna biex noħorġu blista ta' votazzjoni. Kenna din kustjoni, kustjoni tawlenin fil-passat. U għalek għal darboħra nistiden il-kollegi biex jiftakru li hemm bosta emendi dan l bozz huwa intis biex ikun hemm benefiċċji għal konsumatur u jipprovdilhom aktar tarif importanti. Ovvjament irid ikun ta' għajnuna għal partijiet l-oħra wkoll għandu jwassal għal ċertezza legali u anki it-tneħħija tal-burokrazija mill-katina tal-ikel. Dimma ma nix ninsowa. U għalek, zommu dan f'moħkom waqt il-votazzjoni għada, meta nivvotaw fuq l-emendi favur jew kontra. hemm bosta punti di vista fuq dan is-suġġett li huma differenti minn xulxin. Hemm fuq ċertu punti punti di vista simili, bħal pereżempju flok 3 mm imresqa mill-Kummissjoni. Dan huwa minnu wkoll għal punt li tiżvija il-konsumaturi, dwar li niżvijaw il-konsumaturi, fej hemm ċertu qbil fuq dan iżda hemm punti oħrajn fejn m'hemmx qbil. Hemm numru ta' idea differenti fuq l-indikazzjonijiet ta' l-oriġni li jmorru minn edukazzjoni tal-oriġni li diġa trattajnija f'rigward iċ-ċanga u din għandha tiġi applikata għal materja prima agrikola kollha inkluż l-additivi karatteristiċi għal prodotti proċessati. Mux se noqgħod nidħol aktar fid-dettall fuq dan, naf li mhix l-interess prinċipali tal-konsumaturi li nitkellmu dwar dan, u hemm xogħlijiet oħra li seħħu fir-Renju Unit. Dawn jindikanna li l-konsumaturi huma interessati fl-oriġini tal-ikel tagħhom minn fejn ġej l-ikel tagħhom Għalek, jiena nirrekmanda li tassow ikonna indikazzjoni stampata ta' l-oriġni tal-ikel. Jekk dan huwa possibbli teknikament. Naf li hemm diffikultajiet li ħajġu affaċċati biex dan iseħħ. Fuq il-prodotti tal-materja prima nittama li kolli l-appoċ ta'kom, ħajkun hemm reviżjoni f'ċertu stadju ieħor biex naraw leġislazzjoni kif ħadmet jew ma ħadmitx. Hemm idea differenti imbagħad fuq l-indikazzjonijiet nazzjonali. Il-Kummissjoni konsidrat sistema non vinkolanti jiena kemm xejn ħasba fuq dan għaliex nistgħu nispiċċaw b'27 sistemi differenti u dan huwa periklu għall-Unjoni Ewropea. Dawn kollha jkunu non vinkolanti iżda mbagħad fl-istati membri de facto jkunu vinkolanti. Kien hemm kumitati oħrajn li waslu għal din il-konklużjoni u waslu li imorru kontra din l-idea ta' skemi nazzjonali għal kull stat membru. Batana l-ideja tal-prodotti mux pakketjati, bħal per eżempju l-laħam tal-laħam u l-ħxejjex man tal-ħaxix, dawn għandhom jiġu eżentati minħabba li il-manifatturi ma jistawx, il-produtturi ma jistawx jamlu dan ix-xogħol. Ovvjament, ma jistawx jipproduċu lista tal-ingredienti kollha li jinsabu fil-prodott, iżda jiena tal-parir li nimxu b'mod ieħor. Jew inkella minn tal-inqas nippreżentaw it-tarif b'mod kemm xejn differenti. Ovvjament il-prodotti li mhux ippakketjati ikunu disponibbli fil-ristoranti. Ovvjament fil-ristoranti imorru jamlu xaħġa differenti mill-li neħħu l-affarijiet mill-freezer u jitfawlek fil-platt jew saħnu fil-microwave. Mbagħad hemm l-speċjalitajiet reġjonali li jistgħu jisparixxu minn fuq is-suq. Naħseb li hemm eċċezzjoni waħda li naqblu dwarha. Fir-rigward l-pakketjar għar-regali li ma teħtieġ li jkun hemm eh, informazzjoni. Naħseb li jekk fjumlhom inti tagħti kaxxa ta' ċikkolatini lil ommok m'għandekx għalfejn jkollok indikazzjonijiet għal kaloriji tal kemm fihom kalorija ċikolati għal ommok. Dawn huma kwistjonijiet fejn ikun hemm eċċezzjoni ovvjament. Imbagħad għandna regolamentazzjoni tal-iskemi tas-saħħa li jedna li hija parti minn din il-leġiżlazzjoni. Iżda il-profili jistaw kunu kemx kemm xej skadow meta naraw dak li qed niddiskutu dwarhom illum. Il-Kummissjoni madwar sena ilu ippubblikat il-profili u rajna li l-kunċett ma tantx jaħdem ħafna. Kien hemm mistoqsija bil-miktub lejn il-Kummissjoni fuq dan is-suġġett u t suġġerixxu li l-profiling jista' jevita forum oħra ta' tikketjar. U għalhekk l-emenda fuq it-talbit relatati mas-saħħa hija tassew ammissibbli. Jo, mbagħad hemm l-emenda li tipprova tħassar dan il-punt. Jien ma tantx ansjuża li din sir obbligatorja għaliex ovvjament mhijiex applikabbli l prodotti kollha tal-ikel tagħna. Dan għaliex tista' tiżvija lill-konsumaturi. Dan ovvja jiddependi x'ser tkun il-maġġoranza meta naslu mal votazzjoni Grazzi. Fisem l-essendi l-kellim ma' nimis. Kenna s-Sinjura Vilmet kena din id-diskussjonijiet kollha fuq it jar tal-ikel mhux ħanqod nerġa' nitkellem fuqhom għax tkellimna biżejjed, iżda ist tħassib li għaluli ċittadini dwarhom f'dawn l-aħħar xhur. U fir-rigward l-emendi konsolidati, l-ewwel emenda konsolidata li nixtieq nitkellem dwarhom dwar hija l-pajjiż tal-oriġni u anki l-emenda konsolidata numru 2 dan huwa approċċ aktar xira meta qabel ma l-emendi oħrajn li tresqu u jitkellem dwar eh, pajis tal-oriġni għal laħam għal laħam tal tiġiġ għal frott tal-ħxejjex u għall ingredienti speċifiċi. Il-ċanga u l-ħut huma diġà obbligatori u għal dawk il-produtturi li għajdu li hija diffiċli wis għaliex għandhom wis ejjun għandhom l-għażla li jagħmlu eh, oriġni mhux speċifikata u naħseb li huwa approċċ tajjeb. Il-punt ieħor li nixtieq insemmi huwa l-forum ta' espressjoni ta' l-informazzjoni ta' nutrizzjoni li hija obbligatorja. Din mhux ser tapplika għal prodotti bħal hops, il-ħalib, il-meraq tal-frott u dawk il-tipi kollha tal-ikel. Ħat applika biss għal ikel ipproċessat u ikel lest dak jikonsolida l-emenda 8 u naħseb li huwa mod aktar sensibli li nimxu l-qoddim biex nitrattaw dan it-tip ta' ikel. Għal l-emenda konsolidata 9 jiena staqsejt il-Kommissjoni li tiżviluppa linji gwida biex ikun hemm kooperazzjoni mal-industrija, il-gruppi ta' konsumaturi u l-awtoritajiet relevanti u li nistabilixxu wkoll referenzi għal valuri tal-nutrienti differenti fl-ikel. Ħafna ċittadini tgħiduna li mhux tantx huma prattiċi tarif li tkollhom. U għalhekk irridu nqisu rakkomandazzjonijiet minn EFSA u anke minn riċerka indipendenti. Nixtieq ngħid lill-kollegi li dawk lil dawk li mhux ħajpoġġaw il-tarif obbligatorju jekk dan mhux se tappoġġah Zguraw li jkun hemm tkomplija tal-iskemi nazzjonali għalhekk ma nippermettu li l-istati membri ma jkollhomx din l-informazzjoni jekk qed ngħidu li ma tkun obbligatorja. Fl-aħħar mbagħad il-konsumaturi ridu tarif fuq il-pajis tal-oriġni toġobom, iridu l-informazzjoni kollha. L-organizzazzjonijiet tas-saħħa u l-professjonisti tas-saħħa din jgħidu li din l-informazzjoni hija importanti ħafna meta nittrattaw l-obeżità, il-mar tal-qalb u mart relatat ieħor. Dawn huma kwistjonijiet ta' saħħa u jekk irridu nosservawhom irridu naraw li dan it-tarif jasal il-konsumatur. Il-konsumatur irridu din l-informazzjoni għax hija importanti għall-familji tagħhom kien impressjoni enormi mill-industrija fejn kien hemm kull forma ta' protesta u pressjoni. Il-professjonisti tas-saħħa m'għandhomx ir-riżorsi bħall-industrija u għalhekk meta il-kollegi janalizzaw din informazzjoni din hija informazzjoni xirqa ġusta jew hija informazzjoni li qegħdin jitolbuha l-ċittadini, il-professjonisti tas-saħħa u l-organizzazzjonijiet tas-saħħa. Aħna qegħdin biex niżguraw li jekk din l-informazzjoni utli għal saħħa utli għal ċittadini biex jagħmlu għazli taqlin, għandna nimxu f'din id-direzzjoni mhux fil-pressjoni tal-industrija. Grazzi. Perfect in time. Danke, Glenis. Uh, äh, the next is Gab. Grazie, Glenis. Is-Sur Herbrande. Grazzi ħafna, Sur President. Mux sanżon fit-tul, għaliex ġa dal-punt l aktar minn darba. Waħda mill-affarijiet li laqtuni fl-aħħar xhur kienet illi l-opinjoni pubblika ma tantx inbidlet. Għal daqsat mus nerġgħu qed nirrepeti l-istess affarijiet. Hija ħaġa tajba illi għanna dawn l-emendi konsolidati kif nafuhom fuq ċertu punti. Nittamaw li dan jagħmel il-voti aktar faċli għada, nittamaw ovvjament. Ma nafx però dan ifissirx li wasanna l-ftehim. Naħseb li l-xogħol reali jibda wara naħseb li jibda wara l-votazzjoni jina. Nħu għosek forsi wara dan il-vot, noħarġu b'xi tip ta' kompromessi. Jena staqsejt organizzazzjoni tal-industrija u tal-konsumaturi sabiex nara huma mhix l-estiers u madwar l-istess mejda ta' negozjati. Għaliex jekk aħna ma nistawx nibdlu l-pozizjoni tagħna li hija pożizzjoni kemm xejn antika issa, kif nistaw għalhekk aħna nagħtu dimensjoni ġdida għal politika Ewropea. Għada għanna numru kbir ta' emendi li ħanifutaw fuqhom u wara dan irridu naħdmu il-kol flimkien, grazzi. Aha, es geht erst richtig los, nachdem wir abgestimmt haben, also das Kapitel. Grazzi ħafna, ġla darba nivvotaw, bat tassew nibdew naħdmu. Mela komplu, Għal-gruppi l-oħrajn, m'għandniex il-shadow skolla ma kullħat intotolat jitkellem, ovvjament. Jekk minister Izbal ġa edin naqblu fuq li ma nizvijawx il-konsumaturi u anke l-aċċessibilità tal-informazzjoni. Jekk l-affarijiet ma kif inwa m'hemmx tagħmel ovvjament. L-Onorevoli Ebner. Grazzi ħafna. Jina xtaqt nifraħ li rapporter tagħna għaliex is-suġġett u wieħed komplikat ħafna u numru ta' emendi jirriflettu dan għandna aktar minn tmien mit emenda. Mhux ħaġa tas-soltu fuq il-regolament innifsu dan huwa importanti ħafna għal ċittadini Ewropej. u importanti għall-informazzjoni li natu fi regolament illi ma jitraskurax il-messaġġ ċentrali. Il-kommenti kollha illi inaddew kienu razzjonali ħafna u l-istess l-emendi minnhom wieħed sitta tnejn għandha tisparixxi din hija emenda dwar profiles ta' nutrizzjoni u uh, titfadel biex najdu l-informazzjoni, l informazzjoni dettallata wisq. U dan jiddiskrimina ċertu tip ta' ikel li jimiex ħaġa ċettabli, ma nasibx li f-regolament artiklu bħal dan jista' jiġi inkluż u dan m'għandux jaqsam xejn ma' lobbying tal-produtturi jew lobbying minn dawk li jixtiequ jintroduċu il-lingwaġġ li jixtiequ ma madwar il-mejda. Il-problema hi li għandna ċertu frażijiet li ġa poġġew informazzjoni għaliex aħna pala konsumaturi rridu nkun nafu fuq il-valur ta' nutrizzjoni ta' prodott għandna dal-koeffiċenza tal-GDA fuq il-konsum ta' kuljum u dan jipprovdi stampa ċara bizzejiet, u dan jipprovdi informazzjoni bizzejiet għal konsumaturi mhux biex sabiex jiksbu informazzjoni u jagħmlu għażla informattiva imma wkoll sabiex esperti kun jistgħu jibbażaw il-politika tagħhom fuqha. Jekk irridu nibdlu xi ħaġa, irridu nafsu fuq l-edukazzjoni. Ikel jagħmel tajjeb għas-saħħa, ma jfissirx li għamlu l-informazzjoni kollha possibbli disponibbli għaliex mhumiex biss it-sokkor jew l-merħ jistgħu jkunu perikolużi. Imma anka l-mod kif norganizzaw l-ikel tagħna dita tagħna. Jiena favur li neħob punt minn dewħed statni. Grazzi. Tlet minuti issa għal eh, kellima li jmiss. L-onorevoli Lis, grazzi, grazzi ħafna l-rapporter u anka l-kolla li ħadmu fl-ħar 18 xar, specialment fl-ħar jiem. Xtaqt nqajem zewċ punti l net irrispettivament d deċiżjoni li nieħdu għada u anka li nieħdu fl-ħar tal-proċedura il-konsumaturi tagħna ħajkollhom iktar informazzjoni dwar dak se jiklu ħafna iktar minn qatt qabel għanna negozji li li introduċew sistemi volontarji b'appoġġ jew anke mingħajr appoġġ kellna xi tipi ta' informazzjoni meħtieġa wkoll bħal kontenut enerġetiku U li importanti issa u mux dak li niċtu mal-fat li ħanatu l-konsumaturi tagħna informazzjoni aktar preċiża. Kif qalet ukoll is-Sinjura Summer u dan xtaqt nagħmel enfasi fuq wis drabi naħsbu f'kumpaniji kbar pal Ferrero ma meta nitkellmu fuq dan it-tip ta' ħaġa. Madonna kollu hemm negozji żgħar jistgħu jiġu affettwati wkoll. Per, per eżempju prodotti aircraft, eh, anka prodotti li prodotti li siru blidejn u għawnek rridu nodu attenti. Ejja nifokaw fuq dawn il-punti u fl-istessin napoġġaw li rapporter. L-onorevoli klass Grazzi. Sur President. Ma nix fil-bidu ta' dibattitu ninsabu fil-qalba tija u nittama li konna pawza wara l-votazzjoni ta' da nittama li nkunu qed nivotaw skont linja konsistenti u mhux li noqogħdu nivotaw kif ġiġi. Irridu naddu l-affarijiet l-iktar importanti il-koll nafu fuq iċet nitkellmu, il-koll nafu eh, min jaqbel ma u min ma jaqbilx. Hemm xi żewġ punti li xtaqt insemmi? Speċifikament qed nitkellma hawnhekk dwar is-surface treatment tal-frottu l-ħxejjex, qed nitkellmu dwar pestiċidi. U hawnhekk għandna regolament riġitu ħafna dwar x'inhu permess u x'mhuwiex. Imma dan ma jgħinx il-konsumaturi. X'qed jiksbu l-konsumaturi minn din l-informazzjoni? Għal daqstant li rridu nagħmlu u illi l-inħallu fuq il-frott ma jkunx ta' dannu rridu niprofdu l-informazzjoni li jemżon u ma nridux eh, inqarqu bil-konsumaturi tagħna rridu narfuhom dak li għandhom jaf ikunu jafu. Hemm tipi ta' trattament li jistgħu joħolqu dannu ma fl-aħħar mela aħħar dawn it-trattamenti edin hemm sabiex jipproteġu il-frott u anka jneħħu elementi tossiċi li tista' ssib fil-frott. Ma rridux noħol u biża jew konfużjoni rridu nifukaw fuq il-punti essenzjali sabiex ikonna biżiet informazzjoni fuq tikketti. Ma naħsibx li għandna bżonn tikkettjar għal dak nixaqsam surface treatment. Wetu 71 u 208 kienu l-emmendi li xtaqt xtaqt eh, insemmi. L-Honorable Schnellhardt. Grazie ħafna. Ivan nifraħ l-rapporter. Ħadmet bisħiħ. U għanna linja koerenti u kol, linja konsistenti fl-argumenti taħħa. ħagġar dunżommu f'moħna għada meta nivvotaw, aħna għandna ktar responsabiltajiet issa. l għadha għada ħatkun edha segwi dan il-komitat. Dan tistaw taraw meta nżuru pajjiżna, issa rridu nerfaw responsabilità nilħu l-aspettattivi, ma nistawx nkomplu għaddejjin jisna rridu nisforzaw l-Konsil għal ftehim rridu nkunu responsabli, t-namel appella li hawnhekk. għawnek. Baċet nitkelmu dwar dogmas u ideologija, nitkelmu dwar li niprovdu informazzjoni ċar il konsumaturi sabiex huma sabiex ikon konna impatt fuq il-mod kif jiklu l-konsumatur tagħna, ovvjament mod pożittiv. Ovvjament, irridu noqogħdu attenti dwar protezzjonizmu għaliex dan mhuwiex kompatibbli ma' suq intern ikun perikolus jekk ikonna tikkettjar obbligatorju għaliex dan jispiċċa joħloq konfużjoni fis-suq u mhijiex ħaġa bżonn juża. Jien għandi esperjenza dwar li ġene flikker, L-ikbar problemi mumiex fil-kumpaniji l-kbar. Għanna diversità ta' produzzjoni fl-Ewropa, għanna negozji żgħar u dan ovvjament li distingwi l-Ewropa mill-bqija tad-dinja. U hawnhekk ukoll insibu l-problemi. Irridu noqogħdu attenti bl-eċċezzjonijiet tagħna il-fornara uh, żar u l kumpanijiet żar għandhom ukoll jiġu jġumejuna minn eżenzjonijiet hemm problemi bit-tikkatjar tal-laħam nafu li hemm abbuż f'dan il-qasam fl-Ewropa għal daqstant irridu noqogħdu attenti illi ma nippruvawx nikkoreġu dan permezz tal-tikkatjar tagħna u ma l-ispezzjonijiet li suppost jagħmlu dan U għal daqstant irdu nkunu prudenti u mux nabbu il-negozji pizijiet zejda. Xreferen, Għalli ma jmendi tamer referenza, jgħajt il-President? Ah. Wieħed sabat nej, jgħajt il-Sur ħart. Sì, muchas gracias, signor Presidente. Iva, grazie President, la ħagġa li xtaqt Nirringrazzja l-Sinjura jitim tax xol tajab li għamlet jina u koll naqbel ma dawn il-kwistjoni tal-oriġini, l-indikazzjoni, id-daqs tal-tipa. Bazzikant, kollox dak kollu l-intqal, pero sempliciment xtaqt Insemmi xi żewġ punti l-ewwel id-dispożizzjoni li hemm fil-kapitlu 6 u 7 naħseb li jmorru kontra l-armonizzazzjoni u għalhekk huma affarijiet li jridu jitneħħew kompletament jekk aħna nixtiequ li jkollna soluzzjoni armonizzata u ma nippermettux li jkun hemm sistemi nazzjonali fuq din il-kwistjoni tat-tikkatjar issa f'dak li għandu x'jaqsam ma' lingwa tat-tikka ta' tikketta. Artiklu 16 ta' direttiva tal-2003 qed japplika mingħajr l-ebda problemi u naħseb illi dana huwa biżejjed. Il-Kummissjoni wkoll u anke l-Kunsill jidrilha li huwa biżejjed u għalhekk dana għandu jinżamm kif inhu. Dak għandu x'jaqsam ma' tikketti issa ta' xorb um, alkoholiku dan għandu regolament tant um, um, tant komprensif illi memx għalfejn ikludu għom, għax dawn tiġa u regolati. U naħseb illi l-amenda tal-komitat imko li għandhom xaqs li jmorru l-ingredienti u mux il-dettalji l-oħra fuq it-takketti. Issa, dawn il- valuri elementari u importanti ħafna u jina naħseb għandhom iżgħu biss biex nibqgħu kompetittivi. Grazzi. Dankeschön, Anja Weisgerber. L-Honorable Weisgerber, grazie ħafna. Staqt nibda billi nfaħar l-rapporter, n-ringrazzja għaliex kienet bitċa xogħol komplikata u għamlet bitċa xogħol tajba u naħseb mixin fid-direzzjoni tajba tajjeb najdu li għada rridu nivvotaw fuq xi ħaġa li ħatkun taġit għal konsumaturi tagħna. Għanna bżonn konsumaturi li jġildu drittijiet tagħhom u l-fatt illi hemm bżonn ikun iktar informazzjoni fuq ix-xaħmijiet u l-kaloriji dan fejn nifsu jfisser progress kbir għal konsumaturi tagħna U naħseb illi għanna naraw dan kollu minn din il-perspettiva biex bekk il-konsumeri tagħna jagħmlu għażliet informati u wkoll nkunu nistgħu għom leħen ukoll. Saru proposti varji dwar shelf life illi wieħed jista' jiddiskuti, naħseb nistgħu nsibu s-soluzzjoni fil-emendi konsolidati. Hemm ftit ftit eċċezzjonijiet kif qalu kollegi l-SMEs għandhom jerfaw responsabilta u għana nifokaw aktar dwar xaħġa li jena tħassibni ħafna. Jiġifiri, tikket jara ħjar tal editives f'dawn il-prodotti prodotti tal-frott u din kienet kwistjoni li fuqa nistgħu nsibu linja komuni ma' komitati oħra involuti pal komitat tal-agrikoltura. Kenna vot unanimu fuq numru ta' punti per eżempju emenda 68 mir-rapporter illi kena vot unanimu wieħed meta nispjegaw x'idu nfissru repetitives u mbagħad kien hemm numru 60 sabiex ma jkunx hemm informazzjoni illi ma ma tinformax il-konsumaturi u anka minn dawet 5-7 li ġiet ivvotata b'mod unanimu. Hawnhekk għandna kwistjoni fejn tassew nistgħu nibatu messaġġ unanimu hawnhekk fil-Parlament fil-konsil qed ibatu bil biex jiksbu sem problemi bil-Ġermani, l austria u l-Italja, però xtaqt nfakkar il-kollegi illi hemm namlu nagħmlu xi ħaġa għall konsumaturi sabiex u ukoll sabiex intom leħen ukoll ejja niksbu tikketjar ċar ta' prodotti eh, ta' imitazzjoni u anka prodotti oħrajn li jistaw jizvijaw l-konsumaturi. Ma nirriċ taqt nissaqtu dik kwistjoni ta' limitazzjoni. Is-sor Peter l-aħħar kellim fuq l-istati għaj. Grazzi ħafna, Sur President. Nħu nara il-rapporter tagħna ambizjuża biżejt sabiex mhux biss ikolla intenzjoni tajbin u tpoġġi l-konsumatur f'pożizzjoni qal milli kien qabel. Nieħu gost li qed insegwu l-prinċipju ta' proporzjonalità u nieħu gost partikolarment nara illi qegħdin nippruvaw ma jkonniex burokrazija żejda fuq kull livell u li qed ukoll nikkonsidraw ukoll tradizzjonijiet intrapriżi żaru medji il-caterers iż-żar u din hija xi ħaġa li naċċettaw illi naqblu magħha. Xtaqt inżid punt, pero mux ma rridx nikkomplika l-ħajja tal-rapporter, per persuna li trabbinna ħal xtaqt insemmi punt speċifiku. Ma rnexxilix naddim id-dokumenti kollha ma ma nafx sar minn mill-asel fl-aħħar mill-aħħar ma nafx semmejniex jekk tħares lejn l-expiration date fuq l-asel fl-Europa, tintvarja minn sena għal żmien mhux limitat. L-affarijiet ivarjaw minn pajjiż għal ieħor. Il-konsumaturi huma kemm xejn konfużi nafu illi fil barrels tal-farawni sabu għasel illi kienilu hemm għal snin u snin u snin li għadu jista jintuguza. U dan huwa punt favur li ntawlu l-expiry date. Laser fil-fat ma jiskadix, mandux ma nix ikon expiry date. Għaddata ta' produzzjoni. L-istagġun fejn in-naħal jisir jiproduċu laser li jkun id-data de facto bat hemm il-proċess fejn wieħed ipoġġi l-asel fil-vażett ipoġġi fuq l-iskaffa, jista' dan jsir sena wara li l-naħa li produċu l-asel, imbagħad għandu kumpaniji li jixtru l-asel madwar id-dinja. Iħatuh ma l-asel f'pajjiżhom, imbagħad jgħidu li jkun asel ġej minn pajjiż eh, li ma jkunx pajjiż korrett. Il-punti għaj faħam il-ħaru jekk jogħġbok għajli għalfejn ma semmejniex l-asel Na, so ein naturverbundener Mensch wie der Alois Peterle hat natürlich ein Spezifikum, ja? Iva, persuna li għanda punt speċifiku l-asel mis Slovenja li tista' tikol elfej sena oħra. Max tistax tiklu l-fejn oħra, ma jidmiddera f'ċertu każijiet għasel baqa tajba l-elfej sena. Issanna d-direttur mill-Kommissjoni forsi jistajtina xi risposti. Għandi mistoqsija jien ukoll. Numru ta' persuni semmew kapitlu 6 u 7. Ħafna dispożizzjonijiet nazzjonali kif ħa narmonizzaw dan kollu b'dispożizzjonijiet fuq livell Ewropew u mbagħad fl-istess ħin natu l-kulħat l-opportunità li konna dispozizjon nazjonali u koll. Kif għal naqdu l-istampa unik? Oui, Monsieur le Président. Un grand merci de nous donner la parole. Grazie ħafna, President, u grazie tal-qasi permetti li nitkellem. Nirringrazzja proposta il-kalima, il-proposti li saru il-lum kena mit emenda b'kollox, dan jfisser xol konsiderevoli. ħafna ħafna emendi u ħafna xogħol. Per kummissjoni hawnhekk tixtieq tajt qabel ma tieħu pożizzjoni formali qabel il-plenarja illi fir-rigward tat-tikketjar u l-pakkett minn barra qudiem ma nsibx li kien hawn xi ħadd li ddubita mill-pożizzjoni fuq it-tikketjar nutrittiv. U għalhekk inkunu grazi hawnhekk għall-membri tal-Parlament li rikonoxxew kemm din l-informazzjoni tkun utli fuq qudiem tal-pakkett. Dak li rigwardja issa l-iskemi nazzjonali tafu l-pożizzjoni tal komissjoni dejjem kienet tiffavorixxi dawn l-iskemi nazzjonali. il-ċaqli ehm, eh, għalejn armonizzazzjoni sħiħa kienet waħda eh, bil-mod ħafna għalek forsi għedna ma jamilx daqsak sens il-nimponu mill-ewel sistema komunitarja. Għalhekk edna li nżommu daw l-iskemi nazzjonali li huma volontarju jistgħu varjaw bej pajjiż għalli ieħor dan huwa fuq kollox il-prinċipju ta' sussidjarjetà li qed jirrifletti hawnhekk imma forsi wara numru ta' snin ikollna xi eh, ninżluha xi tliet skemi biss u eventwalment ikunu nistgħu naslu skema komunitarja, però għalissa nħossi li dawn E, l-iskemmi nazzjonali huma l-aqwa alternattiva. Fuq l-eġibilta dana għaddeja diskussjoni kbira anke fil-gruppi saħizma ħizma fiħdan il-Kunsill. Fuq dan aħna naħsbu il-definizzjoni ta' leġibilta mhix biżejjed. Għalhekk aħna jdu nidħlu fid-dettal fuq kemm tkun kbira tipa per eżempju unħoġu bi prasposti għadin eh, naraw daw it-tip ta' diskussjonijiet jizvolġu fil-konsill ukoll, per eżempju, jridu l-affajt ikunu ċari, ħalli l-industrija tkun taf xem mistenni minnhom meta dawn jiġu biex jagħmlu t-tikketti tagħhom. fil rigward tal-oriġini issa, l tal-oriġini, aħna jidrilna li huwa aktar importanti li nassiguraw li l-informazzjoni fuq l-oriġini ma tiżvijax l konsumatur. Aħna ħanqodu attenti għal voti li tattu intom hawnhekk fil-kumitat u l-vot finali wkoll tal-plenarja għaliex din il-kwistjoni tal-ittiketjar u um, l-indikazzjoni ta' oriġini hija xi ħaġa li jridu nistudjaw anki mal-diġi li għandu x'jaqsam anki mal-kultura li eh, ħarġu dokument fuq dan is-suġġett u għalhekk iduntuha importanza partikolari. Smajna wkoll proposti fuq ikel li jkun um, imitazzjoni Illum il-ġurnata għanna ħafna odda um, ehm, legali fidejna, leġizlazzjoni li tippermettilna niġġieldu kontra l-produzzjoni ta' dawn il-prodotti li għarqu bil-konsumatura bil lix wieħed forsi jista' jaħseb illi xi ċobon bbażat fuq um, prodotti veġetarjani huwa ġobon tajjeb u ġenwin, pero fil-verità ma jkun xejn il-każ. Għanna autoritajiet ta' kontrolli ta' eh, kompetenti u koll li jġildu dawn il-prodotti. Għanna dawn il-mizuri kolla li jipruvaw jżommu il produzzjoni ta' dawn il-prodotti fl-istati membri u jżommom li jimbijaw fir rigward tal-asel issa, nixtieq infakkarkom li l-leġiżlazzjoni ma timponi l-ebda data ta' skadenza hija mbagħad sal-produtturi li għandhom ir-responsabilità li għatu dik id-data u jiddeċidu x'inhi dik id-data ġara darba jkunu għamlu studji ta' durabilità. Għalhekk kull produttur, f'dal każ per eżempju qed nitkellmu produtturi tal-asel imma da japplika wkoll għall-laħam tal-set, jogurt, eh, kollox, dana jagħmlu numru ta' studji fuq kemm il-prodott jibqa' tajjeb jista' anke jkun erba' snin, pereżempju, għasib xi għandna bżonn immorru lura għażmil Eġizzjani biex inkunu ċerti kemm iżum, imma kollha testijiet eh, xjentifiċi li juru kemm kull prodott iżomm. Jiddependi mill-produttur li jiddeċidi x'inhi din id-data ta' skadenza. Però l-leġizlazzjoni timponi ħaġa, il-produtturi fil-fatt irid ikollhom data ta' xi tip irid ikun hemm bil-fors data. Rigward it-tikketjar orizzontali u d dispożizzjonijiet nazzjonali, jeżistu proċeduri illi hawnhekk qegħdin nipprovdu għalihom b'kondizzjonijiet stretta ħafna marbuta mas-saħħa tal-konsumatur. Però anke kieku dan il-kapitlu kellu jitreħħa, l-istati membri tiġa xorta għadda jistaw jagħmlu dan permezz ta' proċedura eh, differenti għanna direttiva eh, 98-34 illi tippermetti l-istati membri jinnotifikaw għal dawn ir-regoli tekniċi u dan huwa vantaġġ għax permetti konsultazzjoni wiesa mhux biss ta' kummissjoni ma kisa l-istati membri u dana biex nwieġeb il-mistoqsija tiegħek President. Ġifieri fi kwalunkwe każ aħna ħankun qegħdin insegwu dak il ħarku qed jiżvolġi f'dan il-kumitat għada matul il-votazzjoni u importanti ħafna għaliex il-kumitat tagħkom għandna s-Sinjura Sommer ukoll bħala rapporter Ovvjament dan huwa l-aktar kumitat involut f'dan id-dokument, però kif qal Sur Dalli waqt e, tiegħu bħala kummissarju kandidat Jekk din il-leġislazzjoni tiġi adottata, inti tippermetti lill konsumaturi biex ikollhom il-massimu ammont ta' informazzjoni li u jew i għandhom qudiema mu jixtiequ jixtru. Il-kummissjoni il-konsumaturi m'għandhomx bżonn l-informazzjoni kollha, imma tittieħu konsiderazzjoni l-interessi tal-miljuni ta' ċittadini fl-Unjoni Ewropea u huwa minħabba fihom illi aħna rridu noqogħdu attenti illi kull hemm l-informazzjoni kollha li tista' teħdiġ. Qegħdin niskellmu hawnhekk ukoll dwar profili nutrittivi. Dan kollu jidħol fil-qafas aktar wiesa ta' tikketjar, eh, saħħa, nutrizzjoni, eċċetera. Jiġifieri aħna ma rridux li l-konsumaturi tagħna jiġu imqarqa jew żvijati minħabba wis informazzjoni, informazzjoni zejda, aħna rridu informazzjoni onesta, preċiża għal konsumaturi tagħna u ma nixtiqux illi hemm li tingħata wkoll informazzjoni falsa jew li forsi eh, tinganna lill konsumatur sabiex patti E, l-effett tiħżina ta' xi prodott u din hija ħaġa li nagħdu konsiderazzjoni meta niddiskutu il-kunċenti nutrittivi ta' prodott. Iva, grazzi ħafna kollox waċar ħafna issa ma jeżisti l-ebda skadenza l-issa smin da kollu li kellu jintqal u naħseb da kollu li kellu jintqal jintqal fil-fat forsi sinjura Samarelek tista tiġbor il-konklużjoni tagħha. Iva xi affajt li rixtaqt wieġa pal-jom, Sinjura Bulmaz. Inti qed issaqsina dwar il-tikketjar tal-prodotti eh, proċessati, maħna sistema li u jgħal waħda li tapplika għal kollox, inti kont qed tipproponi skema ta' traffic lights aħmar aħdar jew Um, isfar. Dina miex adattata għall-ikel, u għalek ma ġiċ introdotta għall-ikel kollu fil-Renjunit. Dinja diskussjoni li għaddeja fil-Renjunit, pero mtanċe għaddeja fil-Germania, fil-bqija tal europa anzi, ma nix diskussjoni ta' dan it-tip. Unti għadek għat takkużani u anki oħrajn li naqt nipromovi promovi l-industrija li interessani biss mill-industrija li jessa ġibajt nisma daw l-affarijiet jekk inti tappoġġa l-GDA, il-sistema tal-GDA, allura int qed tappoġġa lill-industrija u l-kumpaniji l-kbar għaliex dak il-konċett kien inventat mill-industrija mill-20% tas-settur. U ħafna kumpaniji żaru ta' daqs medju jagħmlu 80% tal- produzzjoni. U inti qed għattappoġġa l-ura affarijiet li għat jikawżaw il-qat, etc. Sur Lizel għat jitkellem dwar mijiet ta' SMEs, mux mijiet, Sur Lizel, eluf, dik l-industrija tal-ikel, dawn jgħamlu l ispeċjalitajiet reġjonali ta' najdun zomu għaf maħna din, mux kwistjoni biss ta' kumpaniji gbar, għanna ħafna kumpaniji ċkejkna. Su klas nappoġġa dak li għattinti, dwar il-witch tal-frott, jekk inti titratta biss il-witch tal-frott il-prodott il-nifsu ma jkunx um, sarlu labda ħsara, ma nix għafin għodun sammu għadin il-ħagġa u koll ġifiri l-indikazzjoni tal-oriġini skont il-Social ti promuovi il-protezzjonizmu. Jiena naħseb illi Minnaħa inti trid tinforma l-konsumatur u minnaħa l-oħra trid tibbilanċja l-protezzjonizmu u l-indikazzjoni ta' riġini, le, le, ma naħsibx. Naħseb li rritu ikollna xi evalwazzjoni sa' impatt għax dakku huwa l-unika mod kif nistgħu nagħmlu progress f'dan il-qasam. Imbagħad għandna l-ikel proċessat. Jiena provajt ninkorpora emendi kem stajt. U inklużejt wieħed emenda li kienet ġiet mir rapporter mill-grupp tal-ħodor fejn jgħid illi il-laħam irid jiġi it-tikketjar meta jkun ġej minn ċertu tip ta' sil tal-annimali. Per eżempju, ċertu qtil tal-annimali li jistgħu problema l lut ehm, ortodossi għalix l-laħa ma jkunx kosher. Din hija problema. Jeżistu partijiet minn l annimali illi kun ġemaqtul illi ma jkunx ġemaqtul bil-mod kif huma jidrilhom li għandu jiġi maqtul imur kontra reliġjon tagħhom u għalhekk il-laħam koxer għal dawn in-nies jiġi ola ħafna. Nasab li rritu konna rakkomandazzjoni fuq votazzjoni għal dan il-punt għax jidu naħsbu sew dwar se nagħmlu jina kontra illi kunem til tal-annimali minar ċertu tip tal-oppju, pero jidu naħsbu u koll um, fċertu gruppi religjużi bħal mawma per eżempju l-lut ortodossi. Tinsiex li l-persuna li t-toqtol l-annimal biex b'mod kif suppost kosher li jgħaddi minn taħriġ ta' 8 snin. Fir rigward tal-alkohol issa naħseb illi jagħmel sens li neżentaw il-xorb alkoholiku kollu. Nafu li għandna problema bl-alkopops, però Irtu hemm xi ħaġa fuq it-tikketta jinnaf kaloriji valur nutrittiv. U jeżistu kol problema sa konsum eċċessiv ta' alkohol speċjalment fost id żaza ħorridu naraw kif nistaw nġildu din il-ħaġa forsi l-Kummissjoni tista' tuża daqsxejn il-ħin minn issa sal qudiem biex tara daqsxejn tħares daqsxejn din il-kwistjoni ta' tikkattjar tal-alkohol, prodotti alkoholiċi eh, prodotti li kunu imitazzjonijiet iva dawn irridu Tukollom tikketti u tabelli kif suppost. Ovvjament dawn ikunu orħos mill-oriġinali. Għalhekk l-importanti hu li l-konsumatur ikun jafx qed jixri. Mux niprojbixu għam dal prodotti għal kollox ma nejdu l għadu attenti dana mux il-prodott oriġinali il-ġenwin, għavjan ħafna nisħa jazbu eh, eh, skont il-but u mux affarijiet oħra. Issa rigward il-leġibilta u t-tipa, iva ovvjament dina mux ħaġa neċessarja. Aħna nnexxilna ninkluduha fl-emendi konsolidati tagħna dan huwa aspett wieħed id-daqs tat-tipa. Huwa biss fattur wieħed fil-leġibilità hemm ħafna affarijiet oħra li jridu nħdhom in konsiderazzjoni. L-asel li kollu eżenzjoni mid-data ta' skadenza. Ma nafx. Mandiċ eh, l-arfin specializzati li għandhom ċertu membri f'din il-kamra fuq l-asel, ma nafx jekk ix idea tajba illi nħallu l-produttur jiddeċidi waħdu fuq dati ta' skadenza ma nafx. Forsi konna xi ħaġa għal dawk li jipproduċu l asel bħala delizzju. Ma nafx jekk konna xi ħaġa wkoll fuq il-prodotti li għandhom kontenut tal-GMOs. Iġifiri, li inkludu ingredienti illi jew ġew modifikati ġenetikament jew kellha kienu f'kuntatt mal-GMOs. Ma naħsibx li hawnhekk huwa postu però għandi għandna regolamenti fuq dan is-suġġett. U għalhekk ma naħsibx li għandna nkunu qegħdin nippruvaw nindirizzaw din il-ħaġa hawnhekk dan ir-regolament. Grazzi ħafna d-dibattitu, sinjuri, grazzi ħafna wkoll tal-li faħħartuni ħafna. kelli xnis affarijiet li kienu daqsxejn inqas komplementużi mhux dejjem kien daqshekk gradeva lix xogħol imma grazzi xajta. Grazzi ħafna signora Samar. Dana wasalna fit tmin dak id-dibattitu issa ħankun qegħdin nivvotaw fuq u għada tinsewx il-kards stakom tal-votazzjonijiet u niltaqgħu fil-ħin, nil-taqaw għada. Issa duta ġurnata.